Hello, good uh, morning. Uh... tajba lil kulħadd. Dan huwa il-kumitat ħajlta għal-aħħar, il-ġadda ta' qabel tal-aħħar, qabel is-sajf, għandna ġenda twila, nipproponi nibdew mill-ewwel. L-ewwel għandna l-adozzjoni tal-aġenda u jekk m'hemmx kummenti u minix qed nara. Kummenti nistgħu nadottaw l-aġenda. Sur kofferati għadhom kif qaluli li ġejt lura mill-operazzjoni tiegħek u kuntenta tassew li qed naraw naraw hawnhekk tidher tajjeb u eh, nawguralek. Issa, l-aħbarijiet tas-soltu, l fat li din il-laqa qed tiġi web dalek merħba li kull min qiegħed isegwina fuq l-internet. Din hija laqa fejn id-dokumenti kollha tistgħu issibuhom online. Għanna newsletter il-ġdida u kol tal-inko tistaw issibuwa kemm online kif ukoll stampata. Għanna bat l-approvazzjoni tal-minuti tal-aħħar laqa tagħna tal 22 22 ta' Ġunju. U nistgħu għan bħala adottati jekk ma jkunx hawn ma jidhirx li għalhekk adottati. Tajjeb wis. L-ewwel punt. L-aġġornament fuq it-trialogi. Dwar il-rapport fuq l-infurzar tal-liġi ta' protezzjoni tal-konsumaturi r-rapporterija Olga Xenalova ma nafxek Olga tixtieqx forsi ta' ġurnala daqsxejn dwar is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna ħan nitkellem bl-Ingliż l llum, eżis kollegi, l-intervent tiegħi għan għasmu f'żewġ biċċiet. Il-kontenut u proċedura. Fuq il-kontenut nista' ngħidilkom illi il-ħaqna bili prova issib ftejim fl-ewwel qari kellna l-aħħar laqgħa teknika tliet ġimgħat ilu u mbagħad wara rnexxinna nsibu bil-politiku sabiex nifinalizzaw it kompromess fit-30 ta' ġunju l-aħħar jum ta' presidenza Maltija Koreper approva b'maġġoranza kwalifikata it testa kompromess li kumitat tagħna ħajkun qed jivvota fuq u għada. Il-Parlament Ewropew fil kuntesta negozjati li ilhom għaddejjien u huma pjuttost komplikati minħabba pożizzjoni minnaħa tal-istati membri nixxu li jiksab riżultat pożittiv fi prioritajiet politiċi kollha illi għamlu tim ta' negozjati tagħna u għed mill-laqsma fej parlament e, Insista ħafna fuqha kienet kienet kif issaħħaħ il parteċipazzjoni tal-organizzazzjoni ta' konsumatur u l-entitajiet kollha li għandhom interess leġittimu fil-ħarsin tal-konsumatur u l-suq, inkluż eh, mekkaniżmi kooperazzjonijiet tal-kummerċanti. Aħna rridu illi entitajiet esterni jkunu jistgħu jamlu alerta sabiex jiġbdu l-attenzjoni tal-autoritajiet kompetenti għal ċertu pressi u għahna din u ukoll li organizzazzjonijiet illi rappresentaw il-konsumaturi ehm, jittieħdu bis-serjetà. Titjib importanti fit-test ta' kompromess meta mqabbel ma' sitwazzjoni attwali hija t toolbox tas setat li l-awtoritajiet kompetenti tal-istati membri kollha jrid ikollhom bħala prerekwiżit għal kooperazzjoni transkonfinali biex jiġu indirizzati l ksur tal-liġi f'każijiet online u offline. Awtoritajiet kompetenti jkollhom is li jinvestigaw kif ukoll jinfurzaw. Inkluż il-possibilità li jfittxu dejjem impenni sabiex ipattu lill konsumatur għal ħsara li jkun ġarrab. Hemm ukoll kooperazzjoni għal ksur li jkun ta' natura Ewropea. Issa kien qbil fuq it-test politiku tekniku ta' dan ir-regolament u l-istituzzjonijiet kollha kienu tiġarċivew il-verżjoni finali tat-test maqbul. Xi stati membri semmew xi affarijiet li jistgħu jkunu ta' ostaklu għall-implementazzjoni prattika tar-regolament. Il-Kummissjoni wara l-evalwazzjoni legali ta' dawn il-punti avviċinat li li u li shadows bit-talba li naqblu ma' soluzzjonijiet tekniċi illi ġew proposti bit-tir illi ikun bil-politiku li ma jinbidilx li dak li ntlaħaq ġifiri fit trialogu. Fil-rigward ta' kontenut tal-bidliet li ġew mitluba bħala rapporter jina nsiba illi ma tantxu sew li l-istati membri jitolbu li jinbidel it-tekst li ġie meqjus min-naħa tal-Parlament bħala magħluq. Mhux aċċettabbli dan jumejn qabel il-vot fil-Koreper li titlob il-Parlament li jagħmel bidliet fit-tekst anke jekk dawn ikunu biss ta' natura teknika mingħajr impatt fuq il-qbil politiku. U jiena tlabta tal-lura li nlaqgħu b'mod estraordinarju li shadows il-ġimgħa l-oħra fi Strasburgu għax qed niddiskuti mal-gruppi politiċi kollha nistgħux naqblu mal-bidliet. Il-biċċa kbira ta' gruppi lesti li appoġġaw il- vot, il-rizultat tal-vot fil-kora per inglus il-grupp tiegħi l-SND fl-istess waqt nixtieq ngħid illi minn perspettiva proċedura dal-approċċ li titlob bidliet tal-aħħar sekonda voli aħna kellna bosta laqat informali bejn rappreżentanti ta' tliet istituzzjonijiet mhuwiex aċċettabbli. Il-fatt li aħna aċċettana dawn il-bidliet ma jistax jittieħed bħala preċedent għal każijiet simili fil-futur. Biex nikkonkludi b'mod aktar pożittiv kolli najt li tassew nixtieq nirringrazzja li shadows Carlos Guerra, Richard Cusick, Lesen Goxeviku, eh, Surreda u l-assistenza tagħhom, lis sekretarjat ukoll għal lajnuna u l-Presidenza Maltija Kummissjoni għad dialogu kostruttiv u l-isforzi kollha li saru sabiex jintlaħaq ftehim. Dan il-regolament huwa dokument tekniku ħafna stensiv ħafna jdu nżommu f'moħħna wkoll li ħajtejjeb b'mod konsiderevoli l-mekkaniżmi ta' nforzar sabiex jiġu indirizzati prassi legali ta' dannu għall konsumatur sabiex ukoll isettqu ambjent ġust għal kummerċ u għalhekk jiena nħeġġiġkom biex għadha tappoġġaw testa kompromessa kif għamlu koll l-istati membri grazzi ħafna lil kulħadd għal darba l-appoġġ kooperazzjoni kollha tagħkom u fl-aħħar u mhux linqas grazzi wkoll l-assistent tiegħi Mikhail Varjaċek tax-xogħol kbir li jagħmel fuq dan il-fajl. Grazzi Olga ta' l-aġġornamentu tax-xogħol kollu li għamiltu u wkoll iddefendejtu l-pożizzjoni tal-Parlament għax milli nista' nifhem ma kienx faċli. Għada votaw fuq dan il-fajl, ġifiri grazzi ħafna. Il-punt ta' wara aġġornament fuq il-trialogi tal-geoblocking. Andreas. Grazzi, Signora um, President, fortunatament. Uh, eh, Surtu ma sax ikun hawnhekk imma talabni biex intikom aġġornament. rruġġa xtaqjajt li aħna indirizzajna l-ambitu li ġi applikabli u sfortunatament l-iktar punti diviżivi għandhom xaqsmu mal ambitu servizzi digitali, il-klawzola ta', ta tiġdid u restrizzjonijiet passivi għal beħ minkejja li sforzi ta' presidenza Maltija ma rnexxilhom xindirizzaw l-istattattivi ta' parlament u ktar importanti ta' konsumaturi. Il-parlament wera ħafna flessibilità però fuq ħafna punti presidenta kien l-aħħar dialogu ta' presidenza Maltija, Rosa u Shadows kollha li xaqt ringrazzjom għax-xogħol tagħha qablu li jista' jkomplu x-xogħol mal-presidenza ta' Estonja sabiex jilħu riżultati tanġibli għal konsumaturi u jiffokaw fuq li sibu soluzzjonijiet. Per eżempju, li ikun hemm il ġilida kontra prassi legali f'servizzi elettroniċi bħal per eżempju e-books u mużika. il ruża għalija huwa ħaġa ovvja li ċittadini jridu l-affarijiet b'mod konkret. Is-suq uniku jrid jibqa' spazju miftuħ għalihom u għan-negozji bil- servizzi prodotti tagħhom iktar kompetittivi fuq livell globali, dialogu jmiss jkun hemm diskussjonijiet tekniċi qablu u dan ħa jsir f'Settembru ġifieri wara il-break. Grazzi. Andreas tal-aġġornament u issa nistgħu ngħaddu għall punt ta' wara. it-test ta' proporzjonalità għal professjonijiet regolati. Issa ħan ikkonsidraw la bosta rapport, proposta ta' test ta' proporzjonalità huwa parti mill-pakket ta' servizzi U l-abbasta rapport jinkludi 52 emenda u għalek naddi l-kelma l-Andreas. Grazzi ħafna kollegi, sinjuri. Nibda billi nirringrazzja l-kollegi ta' eh, kooperazzjoni eccellenti ma' Shadows kif ukoll ma' Sekretarjatu l-persona li jħor pieta ma ta' damna ħadamna tajjeb flimkien ta' sew kontent li għetna l-sur kofferati għawnek fosna għal darba ħra u b'saħħtu. Mela dan huwa test ta' proporzjonalità għal professjonijiet għal għedna organizzaw l b'tal-imot li jkun pozittiv għassu uniku Ewropew u nistaw niżguraw li l-istati membri qegħdin jirfaw responsabiltajiet tagħhom. Ta għal regolamentazzjoni ta' professjoniet fis-suq uniku li taħseb iżommu l-ownership tas suq uniku. Għalhekk, il-konsiderazzjonijiet politiċi tad dokument tagħna differenza mal-pakketti l-oħra dina jiffoka fuq kif nistgħu naħdu bl-iktar możaq u effettiv. L-isfond ta' dan id-dibattitu huwa wieħed pjuttost Ġermaniż, aħna kuntenti bis-sussidjarjetà, però hemm ċertu professjonijiet fejn l-affarijiet ġenerali jistgħu jiġu solvuti fuq livell ġenerali mhux neċessarjament relatati ma' dawn il kwistjonijiet ta' kwalità. Jeżistu ċertu każijiet relevanti għassu uniku ovvjament. U ma jidux li dan ikollu effett negattiv fuq il-pakket tas servizzi. Aħna rridu li jkun hemm regolamentazzjoni għal l-autoritajiet pubbliċi dejjem sa kemm affett isiru f'konformità għas għassu uniku. Issa xi punti. Jekk taraw ir-regolament professjonali fl-Unjoni Ewropea, m'għandniex nasbu li kollox qed jiġi kontrollat fuq livell Ewropew, dan mhux prattiku rridu livell ta' fiduċja fuq livell ta' stati membri biex naċċertaw li dawna l-assoċjazzjoni professjonali kunu jistgħu jaqdu dmirhom jistgħu jagħmlu xogħolhom sew f'konformità mas suq uniku artiklu 6 paragrafu 1. Naħseb importanti li konna xi eh, fil kif ukoll ta' manuvra għal dawn l-awtoritajiet. Kultant l-affarijiet jistgħu jsiru l-aħjar fuq livell nazzjonali u Ejdu naċċertaw li affajt isiru f'konformità ma' suq uniku ma' jkunux ta' natura diskriminatorja dan importanti kif għandna f'artiklu 6 u f'artiklu 1 ta' kunsil. Però ma naħsibx li għandna nirrelataw l-affarijiet direttament mal-ambitu għaliex huwa pjuttost ċar fl-opinjoni tiegħi l-ambitu Meta nasbidu għal proporzjonalità f'artiklu 6, l-awtoritajiet għandhom din il-possibilità fuq livell ta' stati membri. tininet il-metodi supervizori u l-kontrolli minnaħat tal-Kummissjoni. Dawn iridu jkunu fukati ferm. irridu nifirdu dak li huwa essenzjali b'dak li mhuwiex u kif fatt ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni. Naf li kollegi għamlu ħafna kummenti bil-miktub hawnhekk. U jekk ikollna stat membru li ma jkunx jinsaf f'konformità l-Kummissjoni. Ittihom titwila daw il-proċeduri. U meta nkun qegħdin nittrattaw is-suq uniku di kwistjoni ta' nfurzar meta nittrattaw is-sitwazzjoni individwali ma' mhux digma ġenerali ma tkunx effettiva. Mela, il-kriterji individwali Dan huwa artiklu 6 paragrafu 4, aħna ma rridux li bikonna biss kriterji negattivi hawnhekk aħna rridu illi nikkonsidraw punti speċifiċi li jista' jkollhom effetti pożittivi wkoll. Jiġifieri daw il-kontrolli m'għandhomx għalfejn jkunu bbażati fuq kriterji negattivi dawn huma affarijiet li jippromovu l-kompetittività joħolqu ċertu inċentivi dejjem sakemm ikunu f'konformità mas-suq uniku u ma jkunux diskriminatorji. Mbagħad f'artiklu 6 wkoll paragrafu 4 u f'xi premessi wkoll. Naħseb l-importanti li dan niddiskutu sew għaliex aħna l-ikbar problemi li nsibu fis-suq uniku huma ma Fil-kas ta' servizzi jista' jkollok professjoni partikolari, pereżempju fi stat membru ikollha proċedura diffiċli, imma jekk nikkonsidraw Is-servizzi b'mod ġenerali fis-suq uniku naraw li jista' jkun hemm qatt ta' regolamenti li wkoll jistgħu jkunu proporzjonali. Dawn l-organizzazzjonijiet professjonali fl-Istati membri ovvjament iridu jgħaddu minn dan it-test ta' proporzjonalità iżda fl-istess waqt dawn is-servizzi u l-fornituri tas servizzi li jiżguraw li l-istati membri wkoll qegħdin iżommu ma' proporzjonalità fatt ta' oqsma differenti għalhekk ħaġa tajba li f'artiklu 6 a ġdid għandna il-problemi li jeżistu bil-prinċipju ta' proporzjonalità. L-aħħar punt. huwa bil-professjoni medika li mhix definita tajjeb madwar l-Ewropa. Din hija xi ħaġa li tista' titneħħa mid-direttiva Ħemmanna kolla direttiva tal-kwalifiki professjonali li tiġġa tapplika l dawn il-każijiet u għalhekk naħseb li kun aħjar kieku nżommuha għal dan it-test ta' proporzjonalità. Dina miex sitwazzjoni ex ante għal kummissjoni imma kontrolli ex post fi kwalunkwe każ jina interessat ħafna nkun naf x'għandhom xi jgħidu il-kollegi. Grazzi. Grazzi ħafna Andreas. U nipproponi issa li ngħaddu direttament għall idejat ta' Shadows ngħaddi l-ewwel il-kelma lis sur Kofferati. Grazzi, Signor President. Nirringrazzja lill-Andrea tax-xogħol li għamel dan huwa suġġett kumpless ħafna. U fil-fatt hemm ħafna mm, dispożizzjonijiet u dan naraw kif nistgħu nimxu aħna l qudiem mingħajr però ma nneħħu l-awtonomija l-Istati Membri, anzi dunejnuhom u nixprunawhom sabiex jagħmlu bidliet li jkun hemm bżonn sabiex naħolqu għaffas legali komuni mbaħt. It-test illi preżentatina l-Kummissjoni ma jmorx direzzjoni sfortunatament huwa test riġidu wis jagħmel jisforza biex jitiru xartu affetta għal xejn u hemm bżonn ġifieri illi nibdluħ un tuħta twila sew, insomma. Andreas beda b'dan ix-xogħol u flimkien qegħdin indirizzaw dan il-punt biex nilħu l-livell massimu tal-modernizzazzjoni possibbli mingħajr ma tneħħi l-awtonomija u l-kapaċità tal-istati membri li jaħdmu. Issa, kien hemm xi punti li diġà semmew nixtieq nerġa' għalihom l-ewwel naħseb illi importanti illi ikollna dejjem test flessibili ma proporzjonat għal bidliet illi jridu jiddaħlu l-bilanċ hawnhekk huwa punt importanti ħafna xek ikun hemm nuqqas ta' proporzjon bejn dak li jridu nagħmlu l-istrumenti ħatużi spiċċanti. mhux biss timmina l-iskop imma anki l-idea. Issa, biex inkopli ma dak li qal Andreas. Aħna l istati membri dun nippermettulhom milli jsegwu approċċi differenti fil-mod kif jirregolamentaw il-professjonijiet tagħhom. Il-punt minn fejn jisilqu u fejn jaslu jridu jkunu l-istess ma kif jaslu jista' jkun differenti u f'ħafna każijiet hekk ħajkun ukoll l-importanti huwa l-prinċipju insomma u fejn tasal. Minn fejn titlaq u minn tasal. U Dwar il-kriterji ta' artiklu 6 hemm bżonn isiru iktar bilanċjati u neutrali, ma jridx ikun hemm dubju fuq in-neutralità tagħhom. U jridu anke jistimula il-metodi tal-istati membri illi ehm, kultant jistaw jitqisu bħala u tlu kol reġunijiet oħrajn. Ġifiri, il-neutralità hija essenzjali hawnhekk. Għal raġuni toħrajn ukoll l-autonomija tal-Istati membri għal flessibilità, il-proposta tal-Kommissjoni li jkun hemm entitajiet ta' supervizjoni li jkunu indipendenti ma nistgħux naċċettawha għaliex anzi dina ħajkollha riżultat oppost. Ta' dak li nixtiequ aħna. U għalhekk fid-dawl tal-fatt li jeżistu daw l-entitajiet kollha tiġa f'kull pajjiż importanti ħafna li jkun hemm trasparenza kif fatt u illi jkun hemm ukoll konsultazzjoni sistematika mal-stakeholders ma jfissirx li taċċetta kull ma jgħid ħaddieħor imma li inti dejjem ikollok minn qabel id-diskussjoni sabiex tgħin ukoll il-leġislatur sabiex isib bilanċ aqwa. Jekk inti tkun taf l-opinjoni ta' dawk li fl-aħħar mill-aħħar ħajkunu qegħdin jużaw ix-xogħol tiegħek dejjem huwa utli, għalhekk tajjeb li dejjem nikkonsultaw lill-stakeholders. Fl-opinjoni tiegħi din ħaġa utli ħafna. U hija wkoll prassi li tiġi konsolidat li tikkonsolida wkoll ir-relazzjoni magħhom. Hemm ħaġa però mill qed jipproponi Andreas li ma tikkonvinċinix illi hija test ieħor ta' proporzjonalità nifhem ir-raġuni li qed issegwi ma naħseb din tista' tinterferixxi wkoll ma' regoli oħra li hemm. Speċjalment dak li għandu x'jaqsam ukoll mal Eh, l-ħaddima u naħseb li aħna jdu nagħmlu huwa li niffaċilitaw il- din il-possibilità anke permessa dokumenti oħra u sedji oħra. Fil-każ tal-ħaddima servizz professjonali finali Imbagħad fuq il-kwistjoni tas-saħħa ħaddima li għadmu fil-qasam tas-saħħa. Dan huwa settur sensittiv immens. U mhux b'kombinazzjoni mhuwiex regolat minn direttivi Ewropej għaliex għandu eh, definizzjoni anke wiesa ħafna fl-istati membri ta' sistema ta' saħħa. Iġifiri għalhekk naħseb l-importanti, specialment f'dawn iċ-ċirkustanzi. U mhux qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq talbi ta' sterni min-naħa tal-entitajiet u rappreżentanti tas settur. Nasab l-importanti li naskludu il-professjonisti fi qasam tas saħħa minn dan ir-regolament li qegħdin naħdmu fuqu. Ir-raġuni hija waħda oġġettiva fl-aħħar mill-aħħar Għax anke l-futur ta' dan is-settura trid jinbena ftit ftit. Is-sitwazzjoni llum imma oġġettivament hekk tirrikjedi. U naħseb li tajjeb li ma noqogħdux indaħlu dan l-element fil-diskussjoni tagħna din l-diskussjoni trid tibqa' hemmhekk. Nirringrazzja l darboħra lil Andreas u nikkonferma illi ħankunu għadin naħdmu fl-imkien miegħu jew miegħu ma' shadows l-oħrajn sabiex ikollna iżjed konverġenza fuq dawn is-suġġetti li għadna ma qbilniex fuqhom. Grazzi. Thank you very much. Uh, Grazzi, Sur Kuferati. Issa fisem li sijar Sur Sulik, il-shadow tal sijar. U talabni illi li Sur Schwab illi għandin informa li sturx waqt li sejbat il-kommenti tijaw direttament lilek. Umbat fisem l-alde għanna Sur Selimovic. Grazzi, President. Permettu li nirringrazzja Sur Schwab għalla bozz ta' rapport li għandu bazi tajba ħafna għal ħidma tagħna. Dan huwa tieni dibattitu fuq it testa ta' professjonalità. <coughs> U jiena nixtieq nerġa' ngħid għaliex din proposta hija daqshekk importanti u neċessarja. Kif diġa qatt hemm 5500 professjoni regolamentati fl-Unjoni Ewropea kollha u kif jiġu regolamentati huwa differenti minn pajjiż għal ieħor. U dan għandu impatt negativ fuq it-ħaddim ta' suq intern, però anki huwa għandu impatt negativ ukoll fuq il-possibilità tal-persuni li jaħdmu fil-professjonijiet, f'dawn il-professjonijiet li u fl-Unjoni Ewropea, dan huwa ħaġa importanti jekk aħna nonfqu eh, eh, eh, il-ħin, flus, sforz biex insibu biex insiru avukati jew arkitetti jew professjoni oħra Eh, rridu ikonna l-possibilità li nitilqu minn pajjiżna u morru f'postijiet oħra. U dan huwa assolutament importanti. Il-Kummissjoni għalet eh, eh, illi hija ħaġa importanti ħafna u interessanti. Il ċerti professjonijiet, mhux kollha, jista jkollhom benefiċċju minn dan fil-fatt tal-salari, però hemm l-istess problema tal-mobilità. Eh, allora, ħafna każijiet ma jistax jaħdmu fil-pajis ieħor. U tieni impatt huwa illi regolamentazzjoni u licensing qed inaqqas l impiegi Il-persuni mux qed jirnexxilhom isibu xogħol. U e, l-impiegi għal daqstant ma jimxux kif suppost imħabba dan ir-regolamentazzjoni dan huwa l-isfond. U nishtiq li l-proposta l-Kommissjoni tirranġa dawn il-kwistjonijiet. U nishtiq nerġa' ngħid aħna maħniex qed nipprovaw namlu regolamentazzjoni tal-professjonijiet fuq livell tal-Unjoni Ewropea u importanti li ngħidu da aħna ma nistgħux inwaqfu l-awtoritajiet nazzjonali milli jkunu responsabbli tal-livell ta' protezzjoni. Aħna kull ma qed nagħmlu hawnhekk qed noħolqu l-opportunità biex niftħu il-diskussjoni fuq il-proporzjonalità eh, tal-professjonijiet regolamentati. Issa nishtiq ngħid xi ħaġa fuq l-esklużjoni ta' servizzi ta' saħħa. U jiena ma naqbilx. jena naħseb li professjoni ta' saħħa diġà huma inklużi fid-direttiva tal-kwalifika professjonali. Hemm kazistika mill-orti illi tajt illi dan regolament japplika anke għalihom u nifhem naturalment illi il-proposta għandha tinkludi l-speċifiċitajiet u it-ħassib tal-dawn il-professjonijiet. Imma aħna inħossu li għandhom jibqaw inklużi fl-iskop fl-ambitu tal-proposta. U nishtiqu illi l-ambitu tal-proposta għanda tiġi estiz. Dini ħagġa li rridu namlu. Umbat, naqbel mar rapporter u napoġġa l-emendi tiegħu barra minnek fuq il-marġni ta' apprezzament jina nemmen illi dawna ma kollu tħassib li ġaġi eh, inkluż mill-proposta tal-Kommissjoni, ma narax valur miżjut fil-emendi proposti, eh, m'hemmx għalfejn żidu fuq affarijiet eh, li ġa huma inklużi. Fuq in-non diskriminazzjoni naqbel ma' rapporter li għandha tiġi inkluża bħala kriterju addizzjonali għat test ta' proporzjonalità. U mat fuq l-artikolu 6, specialment fuq il-lista proposta mill kommissjoni inħoss li irridu nsibu bilanċ bejn li nizguraw illi il-test ta' proporzjonalità ikunu komprensivi ġenerali u ma rridux anki natu is peace burokratiku li l istati membri. n nis li għati għamlu test u bat ridu għamlu anki eh, testa proporzjonalità miex ħaġa faċli. Jena naħseb l-approċċ ġenerali għandu bilanċ tajjeb. U li għandu żewġ listi dika opzjonali u dika abrogatorja. Allora memx għalfejn nerġaw nirrepetu fuq l-emenda 38. U jena nishtiq nitkellem fuq il-dimensjoni ex ante ta' testa proporzjonalità. L-istati membri għandhom jagħmluh dan it-test qabel ma jadottaw l-espożizzjoni. Jiena se nippreżenta emendi u jiena ħares l għal biex naħdem mal-kollegi l-oħra. Grazzi ħafna. Fissem il-għuħes għanna sur mastalka. Eh, eh, allora naddu għal-ħodor, eh, Julia Reda. Dinja proposta intelligenti ħafna u rapporter jitlaq minn puntatlu tajjeb ħafna ġurisprudenza tindika illi l-Istati membri għamlu jikantix l-kualita tal-professjonijiet huma stess. Propju għalix ċerti stat membru għandu standard iktar oli u dana ma jfissirx illi il-regolamentazzjoni miex proporzjonali. Da u koll huwa prinċipju illi huwa importanti fil-proposta. Il-professjoni tas saħħa jekk il-tħassib huwa li kriterji ekonomiċi għu iktar importanti minn kriterji oħrajn, allora forsi għandha di għandha tkun valida għal professjonijiet kollha, mhux għal dawk tas-saħħa biss għal protezzjoni tal-ambjent, kriterji oħrajn ta' protezzjoni tal-konsumatur dawn kollha għandu jkollhom l-istess pis. Meta nqablu ma' kriterji ekonomiċi, speċjalment fuq l-interess pubbliku għax aħna niproponu illi flok ma nagħmlu deroga għal eh, professjonijiet ta' saħħa, aħna naħseb illi għanna niddefinu aktar bi preċiżjoni din, din l-esklużjoni. U li naraw li hemm bżonn naħdmu fl-interess ġenerali l-Stati membri fuq dak li għandu x'jaqsam mal-kriteri importanti anke hawnhekk fil-proposta ta' rapport aħna għandna xi tħassib illi se nħallu kollox fidejn l-Istati membri wara kollox min qed jiddeċidi dak li huwa importanti u dak li mhuwiex. Hemm stati membri illi ħafna drabi jgħatem biex jipproteġi l-interessi tal-professjonijiet u mux l-interess tal-ġenerali tal publiku Rridu nizguraw li dawn ikunu applikati għal professjonijiet kollha u l-kriteri għandhom jgħaddu il-lan tal-interess publiku. Per eżempju, fil-professjoni tas-saħħa, il-protezzjoni tas-saħħa pubblika u irridu namlu, eh, namlu distinzjoni bejn il-kriterji differenti użati. U dan din tista' tkun rotta illi għandha tiġi segwita. ħadd għaw ma jixtieq jeskludi il-konsultazzjoni tal-professjonisti fil-professjoni, però għalina u importanti ħafna illi e, ċerti gruppi, per eżempju l-konsumaturi, eh, anche e li jiġu konsultati anki e, e, il-ċittadini kollha, is-sezzjonijiet kollha tal-konsumaturi. Tal Umbat fuq ir-rapport jiena ma narax Eh, xinija, xini l-idea li għanna nabbandonaw dan il-test eksant. Il-test għandu jizisti għabel ma tiġi għabel ma titbiddel il-regolament. Mux ċara unek il-konsekwenza legali xini jekk stat membru ma jasal la konklużjoni illi ċerta bidla miex proporzjonali din hija verifika li għandha tiġi qabel ma titbiddel il-liġi. Fl-artikolu 5 ma nafx ek eh, u jagħmel sens li konna lista etwal. Per eżempju, protezzjoni tal-konsumaturi tkopri anki il-prinċipju ta' kwalità tal-prodott. tal-xogħol. Ħafna drabi diġà kopert, flok ma nagħmlu lista dejjem itwal, nista' aħna fil-premessi ngħidu li huma l-isfondi ġenerali b'mod iktar ġenerali. U mbagħad fuq dak li għandu qasam l-insit issir verifika fuq il-bidliet sostanzjali jekk il-konsekwenza ħatkun l-istati membri id-deċizjoni hija fidejhom, allora nibżaw is il direttiva mbagħad ma tiġix implementata. Hija ħaġa tajba illi jirriżaminati d-dettalji kollha dawn huma importanti għal dawk il-persuni li eh, jgħatu servizz eh, transkonfinalment, imma huwa importanti li protezzjoni tal-konsumaturi ma tiġix esklusa. U anki f'dan il-każ għal verifika u dim il-mħallef, anki fuq dan mhuwiex faċli. Il-punti l-oħrajn aħna nistgħu naċċettawhom, però ħafna minnhom qed iddajfu test ġenerali u nixtiequ naħdmu fuq dan. Mbagħad fuq il-sens ġenerali tal-proposta aħna nixtiequ nitkellmu fuq eh, li elementi ekonomiċi huma u ma nishtiqux eh, illi eh, nalqu l-possibilità għal ċerti professjoniet. Grazzi ħafna. Ma naraħa li għawħat mill-FDD u laqas mill NF, allora niproponi issa illi nisim għammenant membri oħrajn illi jishtiq jitkelmu. U għanna l-snira xaldemose. Grazzi. L-għonet nishtiq najt illi emma affarijiet tajba fuq dan il rapport Andra Schwab. U importanti li kona diskussjoni fuq is-settur tas-saħħa. U naħseb li importanti li neskluduh dan is-settur minn din proposta. Però nixtieq li proposta tal kommissjoni miex tajba. Mhux etnajt inno in-noqas proporzjonalità. Fil-fatt diġa jeżisti fit-trattat hemm l-obbligu min-naħa tal-Istati membri. Umma, et meta jel-leġislaw kwistjonijiet li rigwardaw komunità għandhom ikunu proporzjonali. Hawnhekk e, qegħdin naqgħu bejn żewġ problemi. Hemm l-obbligu minnaħa waħda u minnaħa l-oħra mhijiex tajba biżejjed din ir-regolament għax mhuwiex faċli illi naraw li namlu dan it-test ta' proporzjonalità. u intkom għattu anki intkom stess se jkunu il-konsekwenzi legali meta l-istat membri jagħmel leġislazzjoni ġdida għamil reviżjoni, għadra importanti illi konna leġislazzjoni ċara li taħdem inkella memx għalfej namluha din il-leġislazzjoni. Allora aħna irridu namlu xi ħaġa biex intejbu biex tiġi ħaġa ċara biex l-istati membri kunu jafu b'mod ċar xirridu jamlu x'ma jridux jamlu. Naturalment, għandha tkun iktar ħaġa naturali għall-istati membri għaliex edin jamlu dik edin jaddu dik liġi partikolari, mux biss għall-Unjoni Ewropea, ma anke għal-jom stess. U għekum huma validi għall-Istat membru għandhom ikunu validi anke l-Unjoni Ewropea, rridu nkunu iktar ċari, iktar preċizi, inkella se jkollna biċċa liġi ġdida li se tiġi eh, dibattuta u tiġi eh, anki rifjutata minn ċerti stati membri. Allora importanti li nħallu barra il-professjonijiet tas saħħa minn ambitu u ma tandi mistoqsija oħra. Eh, nitkellmu hawnhekk fuq id-data kwalitativa u data kwantitativa, xi fisser da. L-Istati membri iridu jagħmlu evidenza konkreta fuq l-leġislazzjoni proposta kif taħdem minn qabel jista' jkollhom idejat. Jistgħu anki jgħidu ma x'tib ta' data hija neċessarja biex jargumentaw li ċerta leġislazzjoni hija tajba jew le. Data kwalitativa u kwantitativa. Min skura fuq dan. Għat iridu namlu ftit xogħol fuq dan ir rapport U importanti anki li nizguraw li nifmu illi hija ħaġa diffiċli attualment ma nistawx aħna normalizzaw professjonijiet kollha fl-Unjoni Ewropea u jinnaħseb li tkun ħaġa tajba li ċerti stati membri jistgħu jitolbu liċenzji f'ċerti żoni. L-iktar ħaġa importanti li għandhom ikunu trasparenti u ma jkunux diskriminatori. U rridu nimxu f'tin id-direzzjoni, mhux nippruvaw ngħidu illi biex ħaġa tajba li wieħed jagħmel ekat, aħna għandna kulturi differenti u modus operandi fil-istati membri differenti. Naturalment, jiena eh, a favur li konna leġislazzjoni ta' proporzjonalità, imma naturalment l-istati membri kollha meta jħorġu leġislazzjoni ġdida, irridjamlu dan it-test, però ma rridix nagħmel ma rridux nagħmlu bil-liġi li biex ħataħdem għax diġa l-lum għandhom dan l-obbligu li jirregwa illi qabel ma jamlu il-liġi jamlu ta' proporzjonalità. U issa nisimma minna Korazza Bilt, e, naqber illi rridu kun iktar ċari, napoġġa proposta l-Komissjoni għax dan għaf il kuntest fejn irridu nimxu l-qoddim fit-tmim, fil-fat li nikompletaw s-suq intern. U dan huwa settur fejn għandna verament problemi. Jena din proposta nikkonsidra tajba ħafna fit-testa proporzjonalità proċedura ta' identifikazzjoni li kal il-pakket għanna niprezentaw u nizguraw li jiġi mifum tajjeb. Ir-realtà hija l istat membri m'għandhomx ikomplu jadottaw regoli li regolamentaw il-professjonijiet mingħajr ma jkonsidraw l-impatt fuq is-suq intern u minar ma jsegwu regoli bażiċi tar suq intern. Kifat eh, Kif għattu intkom, il-testa proporzjonalità diġa jeżisti huwa obbligu għall-Istati membri, però mhux qed jamluħ kif suppost dan it-testa proporzjonalità. Allora jien naħseb li dan huwa pażajr il qudiem nista' naraw kif namluħ naqbel ma Serġo rridu nkunu trasparenti, flessibbli, il-partiti interessati għandhom jiġu konsultati u involuti għandu ikun ċar illi dina kwistjoni ta' em, armonizzazzjoni tal-professjoni u laqqas li qed nagħmlu aħna regolamentazzjoni eh, tal-professjoni. Din hija kompetenza naturali kif qal oħrajn. Aħna rridu nkunu ċari hawnhekk fid-dibattitu pubbliku. Hawnhekk qed niżguraw aħna li maħniex mhix qed issir diskriminazzjoni. Qed nitkellmu fuq il-libertà ta' moviment tal-professjonijiet u ma nistawx inkomplu Eh, nużaw dan it-tabu ma l-istati membri u ma stati membri, ftit stati membri għati jirregolamentaw l-professjoni eh, xie 50 miljon ta' persuni eh, illi jaħdmu fil-professjonijiet regolamentati. U għanna rridu najdu, illi aħna maħniex qed neddu l-impigi ta'kom fuq l-arkitetti fuq t tassisti ta'kom, le, aħna unek nishtiq unkambru l-professjonijiet ta'kom Eh, aħna rridu nħolqu l-professjoni dan u għal tagħna u jiena nittama illi inkunu nistgħu naħdmu f'din id-direzzjoni u jiena favur illi nestendu l-iskop għal setturi tas saħħa għax ma nistawx aħna neskludu settur fejjem potenzjal kbir għal eh, impigi fil-servizzi u fil-professjonijiet u attualment fil-istati membri dan, fej, dan wa fejn jiġu pigat in-nisa eh, eh, tħul baxx, esperjenza kbira, eh, professjonalità kbira. U ma nistawx aħna niskludu settur tas saħħa li dem qed jikber li huwa eh, immexxi mill-domanda u mhux mill-offerta mit-talba. U jiena nixtieq napoġġa l-linja ta' Andreas, minix se nirrepitiha u jina nittama illi nkunu nistaw nsibu ftejm eh, malajr eh, fuq dan il-punt. Grazie. U issa dita. Grazzi, President, jena nappoġġa dak li għale xadu rapporter tagħna, onesta anki namel follow-up fuq dak li għadak ispiegat għanna Marija, xena naħseb illi dan huwa strument importanti ħafna. U jena napoġġa na proposta tal-Kommissjoni għax iridu niżguraw illi il-kwalifiki eh, professjonali id-direttiva eh, fuq il-professjoni teġi implementata. Nafu li hemm eh, professjoni mux ġastifikati fissu interni jew jieġu ġejjin minn żminijiet fejn ma kienx jeżisti suq internu, bat hemm limitazzjonijiet li huma ġustifikati. Imma din il-proposta mhijiex illi rridu neħħuhom dawn il-limitazzjonijiet. Aħna ma nafux jekk mhix ġustifikati u lek ma nistgħux aħna nagħmlu prova, verifika tagħhom. U fl-istess ħin jiena naqbel ma' Andreas illi aħna maħniex qed niddubita fuq ir-rwol tal-istati membri Hawnhekk aħna ma rridux nistaħbu wara l-limitazzjoni tal-aċċess għas-suq. Jien eh, kelli kuntat ma' gruppi professjonali differenti u smajtom, pero ma naħsibx li għana neskludu xuħut minnom il-proposta li qed namlu u jina kontra din l-esklużjoni ta' settur ta' saħħa mill-proposta. Inħossu kol illi il-messagġ ta' gruppi professjonali għandu jkun ċar jekk l-aċċess għas-su u jiġi limitat għal raġunijiet ġustifikati m'għandhomx jibżaw minn din il-proposta għax ikunu ġustifikati. Ma jekk hija kwestjoni ta' kwalità allura hija kwestjoni differenti. Nista' niżgurakom illi u professjonista mir-Repubblika Ċeka u uguali ma professjonista minn stat membru ieħor għandu jkunem eh, kompetizjoni libera unek fuq is-suq Ewropew. Allora jena nħoss illi u importanti ħafna illi l-ambitu nżommu sew u ma neskludux il settur ta' saħħa minn din il-proposta. U għahna nridu nifmu illi ilna għaxar snin li adottajna id-direttiva fuq il rekonoximent professjonali u għadha ma ġietx implementata bisħieħ u nittama li din dan il rapport se jgħinna. Eh, grazzi. Eh, issa nisimaw minnant eh, Andersen. Grazzi, President, grazzi li xfab, nappoġġa ħafna mill-kwestjonijiet li zittu bħala emendi. Inħossi li huwa importanti iva illi nżidu eh, il-proporzjonalità u sussidjarità anke jekk naqbel ma' Kristel li l-prinċipju importanti wkoll. U jiena nixtieq ukoll nilqa l-emenda 33 b'mod partikolari għax intkom għattu b'mod ċar li mandu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni għabbażi ta' nazzjonalità u residenza specialment il-lum fil-debattiti fuq l-Unjoni Ewropea, fuq livell Ewropew. Jena fil li huwa eh, hija difis mit-trattati, però xorta huwa importanti li ngħiduh mod espliċitu. Nappoġġja anki il-punta Sergio fuq it-trasparenza u l-importanza tagħha. U anki il-kriteri fuq l-artiklu 6 għandhom ikunu perfetti, eh, preċizi, u nixtieq netlobkom tikkommentaw daċen iktar fuq l-artiklu 7, għax naħseb illi kif inhu miktub huwa limitativ ħafna l-approċ tal-Kunsill ma enix. U importanti illi ma nużawx biss informazzjoni fuq għal pubbliku. Kull żvilupp għandu jkun eh, għandha tkun inkluża l-konsultazzjoni u m'għandux jiġu konsultati persuni li m'għandhomx interess. Eh, eh, U naqbel ma' Julia illi miex kwestjoni biss ta' settur ta' saħħa huwa importanti li nħarsu legalment x'inhuwa fil-interess pubbliku x'mhuwiex. Uridu nifmu li l-istati membri għandhom rwol leġittimu eh, biex jiddeċidu eh, x'inhuwa l-interess pubbliku tagħhom. U allora rridu naraw se jkun l-ambitu tal-esklużjonijiet u kif eh, namluh b'mod tajjeb da fil-regolament. Grazzi ħafna għal dan id-dibattitu għax nħossu illi hija direttiva importanti ħafna. Grazzi, issa fisem il-Kummissjoni għanna dissur Martin Fron. Xiftit minuti, jek inti t titkellem. Grazzi, President, Iva, niprofa nitkellem fil-qosar u forsi anki kif għal sur xaf eh, xvab, nitkellem fuq il-prinċipi L-onet hemm ħafna affarijiet naqblu magħhom naturalment. Mhix kwistjoni ta' regolamentazzjoni tal-professjoni jew deregolamentazzjoni. Aħna qed ngħinu hawnhekk eh, l-istati membri biex jiddeċidu jekk irridux jirregolamentaw u jirregolamentaw b'mod tajjeb. U dan huwa kif il-qorti għaltinna li għanna namlu bil-ġurisprudenza eh, illi hija fuq livella strat fil-regolament fil-direttiva fil tal-professjonijiet. Il-Kommissjoni Ewropea ħafna drabi provattejn l-Stati membri u mhux biex f'dan l-eżerċizzju ta' evalwazzjoni reċiproka li għamilna f'dawn naħar snin wara il-reviżjoni tal-direttiva fuq il-kwalifiki. Emma aħna din nipruvaw natu linji gwida l-istati membri biex ikunu jistaw jagħmlu evalwazzjoni deċenti, test deċenti e, fuq il leġizlazzjoni li jgħamlu. U aħna fil-evalwazzjoni ta' impatt rajna li hemm defiċenzi, asijiet, problemi. Nifmu illi huwa diffiċli fil-leġislazzjoni eżistenti u għalhekk il-proposta tkopri anke leġislazzjoni ġodda aħna naħsbu nafu. nafu illi f'ħafna stati membri s sitwazzjoni għadin Għax meta tiġi adottata leġislazzjoni ġdida ma irid ikun jafx qed isir u x'inhuma l-effetti l-effetti desiderati ma anki dawk li mhumiex desiderati. Allora fil-proposta aħna ma l-ebda ġudizzju, aħna provajna nkunu attenti u u kauti u niprova uh, eh, nkunu neutrali u aħna qed nippruvaw nagħtu eh, gwida għabbażi tal-ġurisprudenza biex imbagħad ma jkunu jistgħu jikkonsidraw il-kriteri rilevanti. U dan jfisser naturalment illi hemm ċerti regoli li wieħed irid isegwi eh, ma kifat eh, is-sustanza aħna ma ventajniex, is-sustanza ġejja mit-trattat u mill-ġurisprudenza tal-orti. Imma aħna nixtiequ niżguraw li l-istati membri applikawa Għonek eh, irridu nsibu bilanċ bejn il-flessibilità u li ma niftħux bibin għall-istati membri aħna għamilnieh fil-passat. Eh, u ħafna drabi fil-passat għadna dina mish relevanti, mish essenzjali. Aħna naqblu li jkun hemm flessibilità. U aħna nikkonsidraw l-possibilità li din il-flessibilità ma tkunx etejna aħna rajna fil-mod li ġara u dinja hija raġuni għaliex aħna provajna nkunu l-iktar preċiżi u preskrittivi possibbli fil-limitu. U fl-istess eh, linja ħafna stati membri li għandhom eh, marġni ta' prezzament kif għallet il-qorti, imma dan għandu jkun fil-limiti ta' proporzjonalità, għax il-proporzjonalità kunċett legali jekk ma tkunx proporzjonali, allora timxi kontra trattatu, jena ma nħoss eh, li l-istati membri u naħseb lebda stat membru ma għali li għandhom diskrezzjoni biex jiksru l-liġi. Aħna eh, irridu nizguraw li eh, li qed nipproponu dal qed naraw aħna mhux biex ikun strument fisem l-istati membri u jgħidu li dinja kwestjoni ta' prezzament marġinali u mux eh, mandux kriteri bażiċi. Aħna għanna eh, għanna riservi li niftħu wis il-possibilità il-possibilitajiet. Aħna ma nixtiqux nadottaw liġi ġdida eh, li miex se kolla effett. Ah, aħna rridu nkunu ċari anke fuq il-professjoni ta' saħħa m'hemm l raġuni li għandhom neskludhom għax kif għal anke xfabu kif tafu intkom ħafna mill-każijiet tal-rati ġejjin propju mis-servizzi ta' saħħa. Il-servizzi ta' saħħa huma inklużi eh, li huma parti mill-eżerċizzju ta' evalwazzjoni reċiproka skont il-leġislazzjoni attuali. Għadar m'hemm xejn din proposta li eh, se tkun problema għas-servizzi ta' saħħa Jekk aħna rridu niżguraw Eh, illi l-Istati membri naturalment iżommu l-possibilità li jżommu eh, il-livell ta' protezzjoni. Naturalment l-Istati membri wkoll għandhom marġini ta' pro ta' diskriminazzjoni, ta' però irridu inżommu moħna koerenza tal-leġislazzjoni mem lebda reġuni sostanzjali biex neskludu il- E, il-professjoni e, e, ta' saħħa bħal professjoni oħrajn. U mhux biss imma dawn il-professjonijiet huma parti importanti tal-direttiva fuq il-professjoni fuq il-kwalifiki. U qed naraw li hemm ħafna artikoli li regolawa din il-professjoni. u ma nistawx neskluduhom u dan huwa l-istess anki għal professjonijiet oħrajn għal dastant ir-regolament ta' professjonijiet anki tiġri minnaħa tal- Eh, fuq livell tal-Unjoni Ewropea. U dan huwa benefiċċju għal professjoni għax hekk għandna eh, regoli armonizzati li jistgħu niffaċilitaw mobilità. Allura aħna napprezzaw eh, ħafna mill-proposti u pro ta' Sur Xvab napprezzaw it-ħassib li għandkom fil-emendi tal-Kunsel, però L-interess hawnhekk huwa li nejnu l istati membri li jieħdu l-ownership u nagħtuhom regoli li jkunu ċari biex jistgħu jiġu japplikawhom u u ma rridux niftħu l-possibilità dawk li ma jridux japplikawhom. Jekk dan il-bilanċ nagħmluh inkunu għamilna pass tajjeb il-qoddim u anki eh, fil-leġislazzjoni futura tkun mhux ostakolu għas-suq intern. Grazie. Thank you uh, very much. Grazie ħafna Naħseb qed nitkellmu dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-ġenerali tal-liġi ġenerali tal-Ewropa. Forsi Andreas tistiq tagħmel xi kummenti finali nixtieq nagħmel hekk ma nafx kemm fadal ħin imma naħseb li sissa kien hemm skambju kostruttiv nixtieq nirringrazzjakom il-koll tal Kommenti ġenerali utli u koll nishtiq nibda billi namel kumment ġenerali. Aħna rrit ikollna opinjoni dwar is-suq waħdini per se u hemm ħafna bidliet illi huma meħtieġa, hemm ħafna titjib li għandu jsir li naqblu huwa importanti irridu naħdu in konsiderazzjoni iżda hija parti żgħira tal-problema kbira per se. Ma rridux forsi nistipulaw iktar miljum meħtieġ. Għamilija ċara u nirringrazzjak il-proporzjonalità diġà huwa prinċipju ħadd mu qed jiddubitaħ li huwa preżentat issa huwa e, tielet kjarifika ta' proporzjonalità f'dik ir-realtà. Qed nagħmluha aħna lesti tista' tkun utli iżda edha tillimita il-suq waħdini per se, għax iridu nil-leġizlaw kull darba fuq kull ħaġa biex nispjegaw x'inhija l-interpretazzjoni tal-ewwel leġislatura ħan nispiċċaw ħafna affarijiet ġodda illi jikkomplikaw l-affarijiet, ġifieri. Ejjew inħarsu lejn l-istampa globali u naraw il-proposta. Naħseb li huwa mezz utli, irridu nirsistu, iżda irridu naraw ukoll x'ħajkun l-eżitu. Huwa minnu illi qed niffaċċaw diversi avviċinamenti kulturali, avviċinamenti differenti, u naħseb li hemm prinċipju bażi illi ċertu stati membri u nerġa' lura għal dak li qed diversi stati membri għandhom ħafna liġijiet iżda fil-fatt m'għandhomx u pajjiżi oħra għandhom ħafna liġijiet illi minkejja illi dan mhux ma rridx nwaħħal febda stat membru, ma rridux imorru kontra każijiet speċifiċi iżda jekk naraw fejn jorġinaw id-diversi professjonijiet taraw dak li qed ngħid fil-fatt mhux il-pajjiżi li qed tissospettaw ġeneralment li għandhom l-iktar mill dawn il-professjoni irregolati huma dawk il-pajjiżi li ma nissospettawx dwarhom iżda xtaqt imwiedeb ġieb lil dita u interessanti li ngħid li pajjiż partikolari ħa jintroduċi seba professjonijiet regolati fl-2017. Ma li dan huwa punt interessanti immens. Għala qed isir, għala hu bżonn dan minkejja li diversi rappreżentanzi f'dan il-kamp qed jargumentaw hawnhekk għal proporzjonalità. Naħseb illi dan huwa dibattitu speċifiku li rridu nagħmlu mhux biss hawnhekk fil-grupp politiku iżda bejn stat membru ieħor u rridu naraw x'huma l-problemi hija ħasra l-Kummissjoni għal raġunijiet ovvji fil-fatt ma tistax toħroġ ċertu eżempji li jistgħu jkunu ta' għajnuna biex inkunu nistgħu nagħtu direzzjoni d-dibattitu. It-tieni punt naqbel ma' Junior Reda dwar l-essenzjalità u r-rilevanza. Dan mhux qed isir biex neskludu partijiet tal-liġi Irridu naċċertaw li l-istati membri li ikollhom ċertu detenzjoni ta' dan dwar il-proporzi jekk għandkom xi eżempji, naħseb li huma utili irridu nevitaw illi kollox irid jiġi awtorizzat a priori mill-Kummissjoni l-istati membri jkunu jafu li mingħajr l-intervent tagħhom fis-suq waħdin, is-suq waħdin mhux se jaħdem u l-Kummissjoni mhux se ssolvi xejn. Jistgħu jieħdu ħsieb l-affarijiet ewlenin iżda dawn affarijiet mhumiex possibbli jekk l-istati membri jinżammu lil hinn mid-direzzjoni meħtieġa. It-tielet punt. Fl-implementazzjoni fil-liġi nazzjonali ċertu deċiżjoni sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea l-iktar għajnuna hija li l proporzjonalità ser tintuża minn diversi nies, diversi professjonijiet biex jitolbu ċertu proporzjonalità taħt il-liġi nazzjonali. M'hemm xejn ta' barra minn hawn hija biss l-applikazzjoni ta' ċertu sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea li jistgħu jkunu utli ir-raba punt u l-aħħar punt dwar is-saħħa. Nixtieq ngħid biss illi ċertu konsiderazzjonijiet ekonomiċi ma kellhom ebda rwol huwa fatt illi s-sistemi nazzjonali nazzjonali ta' saħħa u l-professjonijiet ta' saħħa is-sistemi nazzjonali fil-fatt l-NHS jew oħrajn għandhom mezzi daqstant komplikati fejn naħseb illi għandna iktar problemi jekk napplikaw dan iktar milli neskluduhom u nżommuhom taħt id-direttiva mill nżommu għom taħt id-direttiva tal-professjonijiet. Irridu nkunu ċari illi jien ma tkellimx dwar ċertu kriterji ekonomiċi iżda dwar aspetti prattiċi tal-sistemi nazzjonali ta' saħħa. Qed nieħu gost li hawn diversi kollegi u nispera li nista' wkoll nitkellem dwar dan mal-kollega tiegħi Sergio Kofferati u row ċertu disponibilità jiddiskutu dwar l artikol 20 għax naħseb li l-proporzjonalità għandu jkun prinċipju għalina l-koll, għal-liġijiet kollha u mhux biss għal-liġijiet tal-professjonisti. Irridu noqgħod attenti li noqdu li hinn minn ċertu kwistjonijiet nazzjonali iżda dawn l-istess kwistjonijiet nazzjonali illi waslu għal ċertu miżuri sproporzjonati ma jkunux ġusti. Grazzi ħafna tal-input tagħkom ew naħdmu flimkien biex naslu għal konklużjoni kostruttiva nistgħu nagħmluha malar kemm jista' jkun għax kif tkellimna dwar il-ħeġġa li għanna jina għandi ċertu ħeġġa u koll naqan ma tantx hemm ħafna problemi nistgħu naħdmu għatih. Grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb illi dan huwa fajl importanti ħafna u uh, b'dan nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu ngħaddu għal fajl li miss illi huwa fil-fatt konness ma' testa proporzjonita u għal-fajl fil-qafas tal-pakett tas servizzi dwar in-notifika nixti eh, nati il-kelma l-rapporter Sur Gutierrez Priet li kjoġbuk. Grazzi, Signor President, l-odwa tajba. Aħna e-prezentajna abbozz ta' rapport wara li tkellimna ma' ħafna nies, wara li kellna laqa bosta laqat mal-Kunsill li għandu pozizjoni maqbula bejnietom mal kumitati Kena ħafna laqat l kommissjoni Ewropea, ma' organizzazzjonijiet soċjali, intraprenditoriali u koll laqat ma' ħafna nis involuti. Dan huwa dossier li mhux suppost għandu jkollu xi komplikazzjonijiet żejda li fl-aħħar biċċa id-deċiżjoni li ttieħda min-naħa tal-Istati Membri meta l-Kummissjoni Ewropea ta' sistema tal-alerta li regola interna tal-Istati eh, Membri tista' tagħti direttiva tas-servizzi. U Bazzikament il-Kummissjoni Ewropea għandha dritt u l-obbligu illi tħares il-funzjonament tajjeb tas-suq intern li għandu l-obbligu id-dritt ukoll imbagħad illi jagħmel atti amministrattivi kemm hemm bżonn sabiex jipprevjeni l-funzjonament ħażin u frammentazzjoni tas-suq intern. Aħna naħsbu d direttiva f'ċertu aspetti tmur l inwis u għalhekk hemm bżonn li nippruvaw inħarsu illi ikun hemm ċertu problemi illi jista' joħloq l-abbozza kif inhu aħna fuq sustanza naħsbu li fil-proċess ta' deċiżjonijiet. Rridu nippruvaw nħarsu l kapaċità speċjalment ta' parlamenti nazzjonali sabiex ikunu jistgħu jkomplu jadottaw proġett leġislattiv kif inhi proposta bħalissa ta' direttiva. Meta il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' proġett leġislattiv jew amministrattiv u tqis li dina tista' tikser id-direttiva tas servizzi toħroġ allerta mbagħad li l-Parlament Nazzjonali u l-Istat Membru ma jkunx jista' jadotta din id-deċiżjoni. Għal maġġoranza ta' l-Istati Membri li tkellimna magħhom fil-Kunsill kif ukoll il-ħafna gruppi politiċi nazzjonali illi ehm, tkellmu maħna COR e li jessi daw Iħossu li ċertu leġittimitajiet demokratiċi hawnhekk li huma problema. Aħna qegħdin nipproponu li f'din id-direttiva tan notifiki nippruvaw insibu bilanċ bejn intenzjoni tajba tal-Kummissjoni u rispett lejn is-sistema demokratiċi nazzjonali u id-demokrazija fl-istati membri. Għalhekk aħna qegħdin nipproponu illi meta kummissjoni tqis illi xi regolament jew proġett ta' liġi jikser id-direttiva tas servizzi u tal-erta lill istati membri jekk l-Istat membru l-Parlament Nazzjonali xorta jadotta din il-liġi il-Kummissjoni Ewropea tista' trasqu quddiem il-Qorti ta' Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u friża eh, l implementa il-twettiq ta' din il-liġi. Biex nevitaw xi ħaġa assurda ta' dan it-tip illi il-Kummissjoni Ewropea twaqqaf il-votazzjoni fi plenarja minħabba ksur Eh, allegat għax dan fl-opinjoni tiegħi jizzit l-euroxettiċiżmu hemm bżonn aħna illi nżommu l-intenzjoni tajba ta' Kummissjoni Ewropea li ma jitħoġ fis-seħ regolament jew liġi illi huma jqisu illi però jista' jiframmenta s-suq intern. Il-Kummissjoni għaltilna illi huma biss wieħed fil-mija tal-kwistjonijiet notifikati illi tassew ikunu ħa jistaw jiksru b'mod gravi d-direttiva tas servizzi ġifiri aħna hawnhekk. Mhux qegħdin nitkellmu fuq il-biċċa kbira tal-każijiet sewwa. U hawnhekk aħna qegħdin allura ndaħlu f'direttiva proċedura illi ħatkun qed taffetwa biss il wieħed fil-mija ta' proġetti eh, leġislattivi tal-Istati membri. Mela jew warbu din il-kwistjoni li għal iktar sensittiva anki eh, mill-perspettiva tal-rapporter. Amma fetta toħredu nżommu f'moħna l-ewwel nett ma nistgħux aħna namlu pis burokratiku żejjed fuq il-proċess tan-notifika u għalhekk hemm dejna żewġ punti sabiex ma jkunx hemm proċess komplikat wis u tispiċċa tfixkel il-proċess. Aħna Allura għadin nejdu li memx għalfejn tagħmel notifika ta' dawk il-proġetti ta' liġi jew regolamenti illi mhumiex qegħdin jibdlu s-sustanza tad direttiva tas servizzi. is-servizzi lokali reġjonali li jagħmlu ħafna drabi jkunu qegħdin jitrasponu dak li tiġa hemm fil-liġi nazzjonali u bekk ma jkunni għalfejn noqogħdu ninnotifikaw waqt il-proċess leġislattiv. Hekk kif inhi proposta direttiva attwalment. Inti xorta tittoqgħod notifika lill kummissjoni għal kull emenda mqarri li titressaq mill gruppi politiċi. Immaġina per eżempju bil ta' Macron li toqgħod tinnotifika iktar minn 10,000 emenda u l-Kummissjoni Ewropea mbagħad tittoqgħod tistudjhom dawn voli jkunu sempliċiment emendi tal-gruppi politiċi mingħajr ebda effett ta' xejn aħna għadin ndaħħu din il-modifika sabiex il-notifiki ikunu biss tal-liġi jew regolamenti li qiegħed iressa il-gvern u imbagħad id-dibattitu tal-parlamenti nazzjonali u reġjonali. Aħna naqblu mal-intenzjoni tajba ta' Kummissjoni Ewropea hawnhekk naħsbu li li ippruvaw nimmodifikaw dawk il-bidliet li ġabu magħhom li ġabu magħhom il-titjib u jista' jkun hemm ukoll benefiċċji għas-sistema demokratika matul il-proċess leġislattiv. Nirringrazzja ħafna l-daqstant il-Kommissjoni Ewropea li kulħadd li kien involut fil-laqat ukoll li kellna. U nittama li rnexxinna insibu qbil sabiex inkunu nistgħu anke nkomplu navvanza. Thank you very much, uh, Dana. Grazzi ħafna nixtieqna il-kelma lil uh, Shadow Reporters, Mr. Stefanik. Grazzi ħafna, Signor President, nixtieq nirringrazzja l-rapporter tax xogħol li jagħmel u għal kontribuzzjonijiet tiegħu għal dan il-fajl daqstant importanti nixtieq nenfasizza l-pożizzjoni tagħna li nappoġġjaw il-proposta tal-Kommissjoni għax bħalissa il-proċedura ta' notifika taħt is-servizzi taħt id-direttiva tas-servizzi ma taħdimx tajjeb u d-direttiva mhux qed tiġi implementata b'mod sħiħ. Illum ċertu kondizjoni ċertu stati membri jikkomplikaw ċertu aċċess għas-suq għal service providers minn stati membri oħra dawn il-formalitajiet u ħafna dribli proċeduri ta' pis joħolqu ċertu xkil għal ċertu impriżi li jixtiequ jipprovdu servizz ġewwa stat membru ieħor. Il-proċedura korrenti mhix salvagwardja kontra ċertu kondizjoni nazjonali li huma konfliġenti mat trattati aktar minn hekk il-proċedura ta' notifika tista' tsir strument għall-applikar aħjar tad direttiva tas servizzi. Dan il kuntest il-proposta tal kummissjoni għal proċedura ġdida ta' notifika hija pożittiva, il-proposta tistipola l-istati membri għandhom dejjem jinnotifikaw ċertu kondizzjonijiet nazzjonali li jimponu fuq is-service providers qabel ma il-liġi tieħu effett il-proċedura għandha tkun trasparenti u għandha taċċerta illi ċertu miżuri addizzjonali jkunu ġustifikati u proporzjonali. Fl-istess ħin jikkonformaw mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Jiena nixtieq nikkoopera mal rapporter biex niffinalizzaw dan id-dossier ma' shadows ukoll għax nemmen illi dan din hija liġi importanti illi tista' tikkontribwixxi għat ħaddim aħjar tal-notifika dwar is-servizzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-Sur Dalton, nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal-rapport u issa ħadd ir-rwol tax-shadow tal-ICR wara li tal Viki għalija il-notifiki huma suġġett ġdid ħarġu ħafna fix xogħol li għamilna s-sena l-oħra fuq ir rapport tan non barriers Ħafna drabi l-istati membri jonifikaw miżuri wara li jkunu ġew adottati bi ftit evidenza dwar il-natura proporzjonali u ġustifikata tagħhom. Jekk ma ssirx notifika hemm ma tantx hemm ċarezza dwar il-konsegwenzi tagħna ikun mezz utili ma tantx huma effettivi biex jevitaw li jkun hemm ċertu ostakoli bħala ICR nappoġġaw il-prosta tal-Kommissjoni għandna ċertu prioritajiet fosthom iż-żieda ta' trasparenza għall-Istati membri għall-azzjonisti biex ikun hemm iktar dialogu dwar il-miżuri l-impatt tagħhom l-ewwel priorità. It-tieni hija li l-proporzjonalità tkun ġustifikata biex ikun hemm valutazzjoni qabel l-adozzjoni u t-tielet illi meta jkun hemm ċertu problemi dwar miżuri proposti u mbagħad il-Kummissjoni tkun tista' iddowwem u forsi tevita illi jkun hemm l-adozzjoni tagħhom kif qed isir illum mal merkanzija nappoġġjaw ir-rapport illi jżomm ħafna mal eh, ċertu rapporti li hemm stipulati rapport tal kommissjoni minn aspett prattiku nappoġġaw fil-fatt illi f'ċertu modifiki sostanzjali li jsiru proċeduri parlamentari m'għandhom bżonn ta' ċertu notifika immedjata irridu nevitaw illi din issir lubħu fil-fatt għandhom bżonn ċertu valutazzjoni eksposti għal bidliet fil-miżuri, nifmu it-ħassib illi għandhom il-Parlamenti Nazzjonali, anka minn pajjiżi hemm ċertu tħassib dwar dan. Ħan nintavalaw ċertu emendi illi jsiru dwar ċertu miżuri jridu jridu notifikati f'ċertu żmien stipulat ma naqbilx mal-prinċipju ta' paragrafu 8 illi ċertu proċeduri għandhom japplikaw b'mod eżatt u ċertu skadenzi ta' żmien m'għandhomx japplikaw, nistgħu wkoll niċċaraw l-abbozzar għax irridu naċċertaw illi dan ma jintużax bħala loophole biex ma jkunx hemm valutazzjoni ta' ġustifikazzjoni u proporzjonalità dwar il-paragrafu 5 artikolu 5 aħna ħanbidlu il-lingwaġġ kif inhu stipulat il- tal minimum duration għal miex daqshekk ċara. Fl-aħħar mill-aħħar nixtiequ niddiskuta niddiskutu paragrafu 7. X'jiġri meta l-Kummissjoni meta tixbidu għal proċeduri legali mill-bidu kif nappoġġaw bo ġenerali l-avviċinament tar-rapporter u nistennu bil ħer għalli naħdmu miegħu mal-kollegi fix-xhur li ġejjin u nisperaw li jista' jkollna ċertu proċedura diretta għax naħseb li fuq ħafna affarijiet naqblu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Sinjora Kaja Kallas. Nixtieq ukoll nirringrazzja nir rapporter għax-xogħol li jagħmel fuq dan ir-rapport sfortunatament għad għandna ċertu problemi dwar dak li qed jipproponi jekk nixtiequ illi s-suq jaħdem għas-servizzi irrid ikonna ċertu sistema ta' notifika li taħdem tajjeb regoli ċari u infurzar tajjeb Iġviri jekk il-proposta mhix valida edem ma xejn. Irrid ikonna proċeduri dwar x'jiġri jekk l-istati membri ma jinotifikawx u ma nistawx inħallu l kommissjoni toqgħod fuq il-kelma tal-qrati għax dan kollu jew żmien tiegħu. L-istess argument jekk aħna rridu nintroduċu ċertu proċedura ta' urġenza, irridu nkunu ċerti illi din tista' tiġi applikata f'ċertu każijiet speċifiċi u ma jkunx hemm abbuż. Dan huwa minnu għall eżenzjonijiet mod ġenerali iktar ma jkun hemm eżenzjonijiet iktar mu ħajkonna possibiltajiet illi iktar ħajkun hemm eh, possibilità ta' bus irridu nilimitaw l-eżenzjonijiet niddefinixxu mod ċar biex ma naħolqux iktar loopholes fl-aħħar mill-aħħar għall-imprizi biex ikunu jistaw jkollhom is-sigurtà għall-operat tagħhom fuq natura transkonfinali regoli għandhom ikunu trasparenti. Jekk ikun hemm dawn il-kondizzjonijiet ħajkonna suq li jaħdem għas-servizzi u nistenna bil-ħerqa biex naħdem mar rapporter u f'Shadows fuq dan id-dossier. Grazzi. Grazzi għall grupp tal-gwe met nara l Issa għal grupp tal-ħodor, is-sur Soltes, ma nafx, is-sinjura Reda. Sfortunatament is-sur Soltes ma setax ikun hawn preżenti magħna llum iżda staqsini biex nirringrazzja l-rapporter, is-sur Gutierrez Pieto, talli ħejja l-abbozz dwar il-proċedura ta' notifika, kif intqal preċedentement il-ħodor huma pjuttost xettiċi dwar il-proposta tal-Kommissjoni tal-Proċedura ta' Notifika għal raġunijiet li ġejn l-ewwel net naqblu illi hemm ċertu miżuri li jtieħdu minn ċertu stati membri li huma inġustifikabbli fuq uh, service providers non domestiċi illi neliminaw ċali miżuri hija qed imorru lil in il-proposta tista' timmina wkoll id-dritt ta' regolamentazzjoni tal- l-autorità Nazzjonali fosthom il kummissjoni li twaqqaf l-adozzjoni ta' miżura ta' abbozz ta' miżura hija qed tagħti ċertu setat eżorbitanti lill kummissjoni Il-proposta illi jkun hemm reversal of proof hija wkoll limitazzjoni sproporzjonata ta' drittijiet tal-istati membri li regolaw il-proposta tal-Komissjoni f'artikolu 4 dwar il-notifika ta' kondizjoniet li jaffettwaw artikolu 16 ta' direttiva ta' servizzi qed teddet illi nerġaw nintroduċu il-prinċipju tal-pajjiż oriġinarju li preċedentement kien tneħħa il-proċedura ta' konsultazzjoni f'artikolu 5 tal-proposta mill kummissjoni ma tippermettix biżejjed żmien biex istati membri ikunu jistgħu jirribattu għal kummenti li jkunu dbatu mill-Kummissjoni Aħna naqblu ovvjament mal-moviment ħieles ta' service providers fl-Unjoni Ewropea, dan ukollu dan ma jkudux isir skapitu ta' drittijiet tal-istati membri regolaw. Iġviri ili nadottaw il-konfidenza ta' ċittadini, il-fiduċa ta' ċittadini jiddependu mill-protezzjoni tal-interess komuni illi dan ħaj permetti din hija l-kondizzjoni biex il-grupp tagħna jabboċċaw jappoġġaw il- din il-proposta. Grazzi ħafna. Issa għalli FTT Sur Zolo. Grazzi ħafna President, grazzi ħafna ta' dan il-rapport. Aħna qegħdin niddiskutu l proċedura ta' notifika tal-liġijiet nazzjonali dwar id-direttiva tas servizzi. Jiena Taljan fejn fl-applikar ta' din id-direttiva kellna diversi problemi u naħseb li din il-proposta tal-Kummissjoni qiegħda tkabbar dawn il-problemi. Għalina miex proposta valida għax il-prinċipju li bih daqqa waħda il komissjoni għanda tindaħal fil-liġijiet nazzjonali reġjonali iżda tindaħal mod sħiħ fejn saħansitra qed titlob illi il-liġijiet nazzjonali ma jiġux applikati qabel konsultazzjoni mal-Kommissjoni. Dan il-prinċipju ma jistax jiġi aċċettat di parti tagħna huwa intħil evidenti wisq. Il-Kommissjoni permessa din il-proposta fil-fatt edha tieħu post il-Parlamenti Nazzjonali, Reġjonali, Lokali, edha tieħu post il-Qorti ta' Ġustizzja saħan sitra wkoll fejn qed titlob għal revoka tal-liġijiet nazzjonali. Dan ma jistax ikun avviċinament sostenibli, avviċinament illi jieħu imur direzzjoni fejn qed niprofaw infemu li ċittadin illi l-Ewropa hija fil-fatt opportunità. Fil-fatt dan l-avviċinament hija ifassal realtà differenti. Fil-fatt hija ineħħi l-possibilità li ċittadin biex jara belt jew servizzi illi jsiru f'konformità mal-bżonnijiet tal-lokal. Ġviri aħna ma nistawx naċċettaw u mhux ħana appoġġaw din inizjattiva u nitolbu l-rapporter u l-rapporter, l-shadow rapporters l-oħrajn biex jintervjenu fuq dawn li diversi artikoli fil-liġi illi qegħdin jagħtu din ir-responsabilità din is-seta ekstra lill kommissjoni li qegħdin ukoll ineħħu mill-responsabilità tal-Istat membru biex ikun jista jimmaneġa anka fid-dawl ta' ċertu kompetitività ġusta biex ikun jista jimmaneġja anka fl-applikazzjoni tas servizzi fit-territorju tiegħu stess. U nixtieq nikkonkludi billi ngħid referenza għal proposta proposta mhix aċċettabbli għalina dwar il-burden of proof. Għalina għawek il kummissjoni qiegħda tipprova tieħu post il-diversi libertajiet tal-istati membri individwali dwar dan il-punti aħna ma nistawx naqblu u nitolbu illi jkun hemm ċertu bidliet konsiderevoli għal din il-proposta. Grazzi. Grazzi ħafna għandi lil nikola Danti u koll jishtiq jitkellem. Grazzi ħafna President, jiena nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal proposta illi prezenta. Naħseb illi l-proposta li kienet tatna l-Kommissjoni oriġinali waslet għal diversi problemi. Naħseb huwa żbaljat politikament li niftħu ċertu konflitt mal-parlamenti nazzjonali u l-proposta tal kummissjoni setat ukoll fetħet kaxxa infernali li setgħet tkun ta' problema għall ewropa mhux biss għall-parlamenti nazzjonali u anke għall viżjoni tal-Ewropa li nixtiequ naħseb li l-proposta li qed jippreżentana rapporter hija proposta bbilanċata illi di parti waħda iżżomm il-responsabilità tal-parlamenti nazzjonali u tal konsili Lokali Nazzjonali, iżda wkoll tagħti seta lill kummissjoni li tkun tista' teżerċita x-xogħol tagħha stipulata fid-Direttiva tas-Servizzi ta' Kontroll fuq l-atti li dawn il-parlamenti joħorġu bihom biqbil ma' direttiva per se. Naħseb illi d direzzjoni illi qed nieħdu llum ir rapporter hija direzzjoni tajba illi wkoll qiegħda timxi it-triq it-tajba li zavi dan lat u bekk aħna nkunu nistgħu nevitaw illi niftħu konflitt mal-parlamenti nazzjonali partikolarment l-ambitu leġittimu ta' kull stat u niggarantixxu illi l-applikar ta' diversi liġijiet mhux numru eċċessiv iżda dawk l-iktar importanti jkun hemm soġġezzjoni ta' verifika u intervent ta' kommissjoni jekk ikun hemm x'ikun hemm infrazzjoni ta' proporzjonalità. Jiġifieri bekk nixtieq nirringrazzja l-rapporter naħseb illi għabbażi ta' dan nistgħu immexxu u naqblu. Grazzi. Grazzi ħafna, għaw xaħat iħor illi jishti jgħamil intervent, nishti nerġanati il-kelma l-Kommissjoni għanna l-Sur Henning Einstein għal-Kommissjoni. Grazzi ħafna, President, onorevoli membri, grazzi tal-li tajtuni l-opportunità li nkun nista' nirribatti malaj malaj għal dan id-dibattitu fil-fatt il-proposta hija bbażata fuq konsultazzjonijiet ta' bozzi ta' miżuri li l-Istati membri jixtiequ jadottaw fl-ambiti tad-direttiva tas servizzi biex ikun hemm iktar skambju ta' esperjenzi ta' prassi fost stati membri u mal-azzjonisti konċernati frankament huwa prinċipju mtejjeb illi jaf iwassal għal implementazzjoni aħjar tad direttiva tas servizzi xi ħaġa illi din il-Kamera u anke l kunsill ilu jisħaq dwarhom. Jiġifieri naħseb illi rridu naraw illi dan il-prinċipju ta' konsultazzjoni fuq ċertu miżuri japplikaw jekk ikun hemm liġi jew le, jew ikun hemm bidla jew le għal liġi korrenti dik twassal għal ċertu bidliet sostantivi. Intqal ħafna dwar il-biżijiet amministrattivi, intqal ħafna dwar il-prerogattivi parlamentari u ovvjament il-Kummissjoni tifhem il-tħassib li kien hemm hawnhekk. Naħsbu li importanti li nevitaw li kun ċirkostanza tal-loophole fejn ikun hemm notifika ta' ċertu tip ta' liġi li hija differenti mill-liġi li tkun adottata mill-Parlament per se irridu nilħqu bilanċ bejn dawn iż-żewġ għanijiet, iżda nemnu li dan jista' jkun possibbli. Fir-rigward ta' l-esklużjoni ta' miżuri implementattivi minn notifiki ta' hawnhekk nifhmu l loġika irridu nevitaw li jkun hemm wisq biżijiet amministrattivi jekk neħdu din id-direzzjoni irridu naċċertaw li nitkellmu dwar miżuri implementativi li ma jmarrux lil in il-qafas legali illi ġie stipulat preċedentement u notifikat ukoll. Dwar il-klawzula ta' emerġenza proposta mir rapporter nifmu il ħsieb ir riskju huwa l-istess illi u ċertu loophole il-proċedura standard għandha tapplika sakemm ma jkunx hemm raġunijiet ġustifikati biex ma jsirx hekk. Għandna diversi proċeduri simili hemm każistika wkoll dwar x'inhi emerġenza fil-fatt nipproponu li jekk din il-Kamra tiddeċiedi li nieħdu din id-direzzjoni għabbażi ta' din il-każistika dwar dan li tistipula l-kondizzjonijiet tali klawżola. Punt ieħor illi jinqala' hija huwa l-informazzjoni li għandu jitressaq flimkien ma' notifiki jew importanti. Illi l-istat membru ta' notifika jispjega u jagħti raġunijiet dwar il-għala u kif din il-miżura hija ġustifikata u proporzjonata. B'hekk abbażi ta' dan jista' jsir tista' ssir konsultazzjoni fil-fatt fil-Kunsill l-iktar kwistjoni kontroversjali kienet il-responsabilta ta' deċiżjoni tal-Kommissjoni kif qal ir-rapporter. Dan u dijen l-iktar parti sensittiva politikament hawnhekk Nixtieq infakkar illi bilma direttiva korrenti il kummissjoni għandha dik ir-responsabilità, dik is-seta. Din is-seta ilha hemm għal 10 snin mhux se nbidluha fil-fatt il-proposta tagħna ċertu modifika mhux dwar is-sustanza copy and paste tal dak li hemm stipulat fid-direttiva tas-servizzi. L-istess responsabbiltiet jeżistu wkoll fil liġijiet Ewropej oħrajn u l-idea hija li nevitaw illi jkun hemm liġi Ewropea li mhix kompatibbli ma liġi Ewropea U ġifiri, jekk il-Parlament u l-Konsil jitolbu għal proposta tal-Kommissjoni għal implementazzjoni aħjar ta' dik id-direttiva korrenti, bekk huwa diffiċli li naraw kif dan jista' jsir milli ningassaw ċertu responsabilità ta' deċiżjoni tal-Kommissjoni dwar dan din il-proposta forsi jista' jkun hemm iktar diskussjonijiet, mhux qed nitkellmu dwar tqassir ta' drittijiet demokratiċi tal-Parlament li adottaw il-miżuri li jixtiequ bil-kondizzjoni li dawn ikunu f'konformità mal-liġi Ewropea. Fl-aħħar mill-aħħar nixtieq ukoll nerġa' lura għal punt punt li kellemtu dwarhom intum. l-iktar il-punt dwar il-reversal of the burden of proof Nixtieq ngħid li dan mhux il-każ. Fil-liġi korrenti, anke fit-trattat, l-istati membri fejn jintroduċu regoli ġodda irridu jiġġustifikaw ir-regola fil-proporzjonalità tagħna tagħha. Din hija dan huwa obbligu li qed jingħata l-istat membru illi qed jikkonformaw miegħu llum. U hawnhekk m'hemmx reversal of burden of proof Dik hija responsabilità tal-Istati membri. Ovvjament, jekk il-Kummissjoni għandha tiddeċidi illi tagħti seta ta' avvis il-Kummissjoni għandha tiġġustifika u tispjega. Din ċirkostanza speċifika ovvjament il-prova wkoll għandha tingħata mill-Kummissjoni iżda fejn l-Istat membru jintroduċi miżura għandhom jingħataw ġustifikazzjonijiet u juru li huma proporzjonali. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi ħafna, rapporter xeta, baqallu xi xaddi. Iva, grazzi. Grazzi li kulħadd ta' dak illi jattu ta' dibattitu pozittif li kellna naħseb li koll qegħdin naqblu mal-filosofija u mal-intenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fil proposta tagħha ħadd m'għandu dubju dwar il-fatt li ħadd um, dubju li aħna rridu ntejbu l funzjonament tas-suq uniku. Le, l-unika ħaġa i li hemm aspetti partikolari illi meta wieħed jinkid jarom miktubin fl-artikolat jistabu waslu għal ċertu problemi kifat per eżempju isu għandek dawn l-intenzjonijiet tajba kollha qed nippruvaw norganizzaw is-sistema ta' notifika. U għandek l-ewwel obbligu ta' notifika li kien qed ħassab il-grupp għaldi aħna żammini għantatta dejjem nistgħu ntejbu t-test, ovvjament it-test kemm ta' kummissjoni u kemm ta' rapporter irridu jkunu l-aqwa possibbli biex naċċertaw illi ma ikunx hemm xi mezz kif l-istati membri jaħarbu mill-obligi tagħhom għandix problemi f'dak ir-rigward. U qed nitkellem hawnhekk li lim il-prattika, li lim il-fatt li nkun nafu li ma sax ninnotifikaw il-Kummissjoni x'mem il-kapaċità li dan isir fuq kwalunkwe emenda li jippreżenta kwalunkwe grupp fil-Parlament Nazzjonali. Per eżempju, il-proġett Macron, il-liġi Macron, għanda 10.000 emenda. Issa, aħna rridu ninnotifikaw il-Kummissjoni Ewropea b'10.000 emenda u t-studjom kull waħda. Jekk bat għandek 1900 minnhom illi ma jgħaddux il qatt ma ħajġu aċċettati ma jagħmilx sens. Però da ma jfissirx li l-gvern ħajkun jista' jevita il- id-dmirijiet tiegħu le, sempliċement ifisser li jridu nkunu prattiċi. U manti, mandek xan fej kollok nis fi Komissjoni Ewropea li ħajqogħdu jintilfu jagħtu feedback legali fuq daw il-kwistjonijiet u l-amendi kollha illi qatt ma ħajkunu aċċettati. Imma jekk hemm liġi nazzjonali li ġiet approvata tiġà li ġiet notifikata lill kummissjoni ta' tal-go ahead Jekk din il-liġi nazzjonali mbagħad li triġi trasposta fir-reġjuni u fil-lokalitajiet, man xafej joqogħdu jinnotifikaw dawn l-entitajiet li Kummissjoni Ewropea bil-bidliet li mhumiex ta' sustanza irridu nkunu aħna qed naħdmu permezz ta' sistema effettiva. Sabiex l-intenzjonijiet it-tajba jkunu kompatibbli mal-pragmatizmu u l-effettività. Teoretikament, mbagħad nistgħu ndħlu fuq kwistjonijiet ta' tul ta' żmien konsultazzjoni, ecc. Hawnhekk naħseb li għandu jkollna sistema flessibbli u ikkun hemm xi skadenzi perjodi ta' żmien fissi sabiex naċċertaw illi tweġiba ikun hemm. Imbagħad ovvjament hemm il-kwistjoni ta' notifika l-allerta u d-deċiżjoni. Aħna li qed naraw huwa li dawn il-bidliet iż-żgħar ta' kummissjoni jistgħu waslu għal konflitt politiku kbir però għaliex miżura adottata minn stat membru ma jkollix effett u s-Parlament Nazzjonali ma jistax jivvota xi ħaġa l-Kummissjoni Ewropea tfassilija tikser id-direttiva tas servizzi hemm differenza kbira bejnietom fil- bidla eh, fil-direttiva bil-miktub ta' tkun żgħira ma l-effett politiku kbir Immaġinanti il gvern tal-Renju Unit li japprova liġi u fuq kati tal-Kummissjoni Ewropea jgħidlhom ma tistax tivvotaw għaliex tikser il- jew tista' tikser id-direttiva tas servizzi u anke gvern ġdid Franċiż l-Assemblea Nazzjonali Franċiża, il-Parlament Spanjol, il-Parlament Ġermaniż, parlamenti illi għandhom il-yellow cards fuq dawn u mattivi ħafna. Ġifiri, hemm bżonn illi nagħmlu għacċar eżattament x'qegħdin nagħmlu irid ikollna sistema ta' notifika tajba u nerġa' ngħid naqbel mal-filosofija u l-intenzjoni ta' Kummissjoni Ewropea mija fil-mija, imma il-problema i tal-intenzjoni politika u li ma tħallix lil min jivvota jew il-votazzjoni ma jkollix effett naħseb illi għabbażi ta' konsultazzjonijiet li għamilt jipprefer ma jkunx hemm effett għax inkella se jkun hemm effetti politiċi gravi ħafna li ma nistgħux nippermettuhom. Grazzi. Infakkar lil membri li l-iskadenza għal l-emendi fuq din il-proposta hija 6 ta' Settembru Naddu issa għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna il-konsiderazzjoni ta' emendi fuq il-budget 2018. Din hija opinjoni tagħna rapporter huwa Dan Dalton jekk jogħġbek dan. Grazzi President fil-qosor nipprova għax naf li il-ħin qed jafas. Ningrazzja kollegi kollha għall-emendi tagħhom personalment nista' nappoġġa 11 l-emenda li huma għadin nifukaw hawnhekk fuq l-importanza ta' politika ta' konsumatur fuq is-suq uniku u dispożizzjonijiet tal-konsumaturi orizzontali kif ukoll implementazzjoni ta' kodiċi doganali tal-konsumatur nasib dan huwa fl ta' konsumaturi ta' qegħdin nifukaw ukoll fuq ir-rwol essenzjali li għandhom l-SMEs fit-kabir Ewropew. Hemm bżonn finanzjaw l-innovazzjoni u nżidu l kompetitività internazzjonali tagħna nagħtu spinta l-ekonomija tagħna. Rena il-riżultati ta' qabel l-evalvazzjoni ta' kummissjoni ta' ġimgħa l-oħra, għandna nixtiequ illi il-proġetti pilota tal-Imko kollha jkunu appoġġjati ma' minħabba numru kbir ta' applikazzjoni xartan ma' riżultati tajba diġà ġew aċċettati eh, żewġ proġetti pilota parzjalment mill-Kummissjoni dwar l istartups u E, differenza fil kwalità tal-prodotti fil-proposta ta' suq unika ringrazzja l-użazzun ta' suġġerimenti ta' ħazza biex nallenjaw il-proġett mal-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni. Kien hemm l-Algorithm Awareness Building Initiative u l-Web Access by Default Application of Web Accessibility Requirements, eccetera, eccetera, li wkoll ġew trasferiti għal azzjoni preparatorja aktar qudiem fl-2019 u meqjużab mod pożittiv. Ġifi dan kollu huwa pożittiv ħafna kif dejjem ngħid jiena bdew il-proċeduri budġetarji jiena meta nixtoġobni proċedura nfisha li tħeġġeġ il kulħadd f'kull kumitat li jagħmel eh, talbiet għal budget Ewropew fuq qasam tagħhom imma forsi jtien l-opportunità wkoll fejn nistgħu innaqsu per eżempju, ma sarx nejdu li naqsu il-budget agrikolu nadduħ il-flus minn flok għassu uniku ġifiri Hemm ħafna pressjoni fuq il-Baġit Ewropea bħala Parlament jridu nikkonsidrawha din il-ħaġa ma fuq dan l-abbozza rapport fil-limiti tagħna naħseb li huwa rapport tajjeb u nistenna bil ħarqas se nisma min-naħa tal-kollegi u għal-votazzjoni għada. Grazzi dan. Ma mela qed nara ħadd mill-PPE għalhekk ngħaddi direttament għand Marija Grappini għall-SND. Grazzi ħafna, Sinjura President. U Grazzi ħafna u koll Daniel l-ewel qabel xejn għal kooperazzjoni eccellenti. Nishtiq illi il-proġetti da kollha jkunu klużi kien hemm bis-seba. Nasab li huma tajbin ħafna fil-verità nittamal nistgħu nivvutaw fuqhom daw il-proġetti. Naħseb li daw kollha kemm huma U ma tajbin ringrazzja kollegi kollha mill-gruppi politiċi hawnhekk naħseb li dawn il-proġetti. Qegħdin jagħtu appoġġ qawwi lill-SMEs, lill-startups ukoll. u għedin u koll jipruvaw jgħatu appoċ u għajnuna l-SMEs f'pajizi terzi kif ukoll l-SMEs fis-suq uniku. Naħseb għal daqstant illi ikun importanti ħafna li aħna nalqu sistema ta' dwana li elettronika sabiex tassew konna sistema tal-kodiċi doganali integrata tkun tassew ħasra kieku ma jkonniġ dawn il-proġetti kollha kieku jkollna nħallu uħut minnhom barra, naħseb illi it tira u lini għandu jkun innovazzjoni li nżidu il-kummerċ fuq livell transkonfinali. Naħseb illi il-proposta illi saret fil-fatt minn Olga dwar dawk il-prodotti fissu uniku ġiet evalwata mod pozittiv issa sa jiġri fil-kumitat rilevanti, jiġri dak tal-budgets, ma nafx. Jina ktieb il-President tal-Kumitat tal-Budget u spiegajtilhom għalfejn is-seba' proġetti tal-Kumitat Imko għandhom jingħataw appoġġ. Sur Dalton qal li l-Kumitat li jappoġġa biż-żewġ proġetti u onestament ma nistax nifhem għala ma nistax nifhem il-loġika wara dan kollu. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha tal-kooperazzjoni eċċellenti. U jiena imħazba dwar il-linja budgetar 020202 li tnaqsa ta' kompetitività u l-aċċess tas-suq. Ma fimx eżattament għalfejn ġara dan u li tamma li b'kumpens inkunu nistgħu għataw appoġġ għal proġetti pilota għas-suq uniku. Aħna bħala komitat imku għanna ħafna xinejdu dwar iċ-ċittadini, dwar is-swieq. U uh, naħseb nista' hawnhekk. Grazzi ħafna. Issa dita għall-alde. Grazzi, Signor President. Jiena nilqa l-opinjoni u naċċetta ħafna minn Daw l-emendi wkoll uħud minnhom fil-verità però ma' r-ripetizzjoni tal-istess idea f'posti differenti. U għalhekk aħna ħa nivvotaw fuq l-idea ta' l-SMEs darba mhix ħa nivvotuha biex noqogħdu nirrepetu l-istess ħaġa darba wara l-oħra fuq l-emendi tal-linja budġetarja hawnhekk jiena nixtieq nirtira l-emenda tiegħi fuq it-tiġdid ta' proġett pilota fuq l-aċċessibilità tal-web by default għabbażi tal dokumenti min-naħa tal-Kummissjoni li huma m'għandhom xejn kontra imma għadhom ma lestewx l-ewwel proġett pilota, l-ewwel programm ta' proġett pilota. Għalhekk jiena xtaqt illi nuża din l-opportunità sabiex nitlob l-Kummissjoni biex jekk joġobat lesti din l-ewwel stadju tal-proġett pilota fil-ħin u b'suċċess u nikkonferma li naħa kun qed indaħħal il-azzjoni preparatorja tal-Web Access by Default tal 2016 għabbażi tal-riżultat ta' xogħol ta' Kummissjoni. Għalhekk jiena issa nittama illi kulħadd ikun jista' jibqa' jagħti l-appoġġ tiegħu fimko u fil-Kumitat tal-Budget li wkoll taw appoġġ il dan il-proġett importanti. Grazzi dite għal gwem qed nara lil ħadd għal ħodor. Is-Sinjura Reda ma nixtieqx nieħu ħafna ħin sempliċement ninformakom li għabbażi tal-feedback tal-Kummissjoni dwar il-prototip tal-proġetti pilota aħna dimna ħafna fuq dana il-proġett bdilnieh għasamnu l-kom informazzjoni, ħadna da kollu laqatina konsiderazzjoni, konsiderazzjoni u nittama li xorta jkun jisajna tal-appoċa dan il-komitat. Grazie ħafna. Baqali tlet kellima. Sara Kjoġbak. Grazzi, grazzi lil dan ukoll. Naħseb illi wieħed mill-affarijiet li nbqgħu nsemmu huwa li bħala kumitat kien hemm ideat eċċellenti u opportunitajiet fantastiċi, però forsi nkun xejk ta' koordinati fil ġejjini naħseb li hemm dit tip ta' opportunità bi proġetti pilota u forsi għallu għandna npoġġu punt fuq l-aġenda il qudiem sabiex naqsmu l-esperjenzi tagħna. Għaliex meta jiena kont flokok dan rajt li kien hemm dawn il-ħafna opportunitajiet, il-budget qed hemm jistenna maħna qegħdin nieħdu xejn minn ħadd u jekk ma jkunx hemm lobby mal-Kumitat tal-Budget fil-ħin nispiċċaw nitilfu eh, l-opportunitajiet. Għamilt biċċa xogħol eċċellenti ma naħseb tkun ħaġa tajba ħafna li kikul qudiem bħala kumitat l-affarijiet għam daqsxejn aktar kmini biex ma nitilfux l-opportunitajiet. Xtaqt bis nagħmel dan għal-punt. Grazzi Catherine Issur Andrea Schwab, grazzi ħafna Sir President qed nitkellem fissem il shadow rapporter tagħna li attwalment qiegħed l-Istati Uniti fuq Kumitat tal-Parlament u kuntat ħafna biex xogħol tar-rapporter u l-emendi fl-opinjoni tiegħi huma tajbin tiegħu meta jbinu ħajtejbu situazzjoni importanti żommu f'maħna li s-suq unika kien mira ewlenija u huwa element ewlenija tkabbir ekonomiku tal-Unjoni Ewropea għalhekk aħna rridu suq li jkun integrat unifikat u jixtieq jisħaq il-fatt allura l-importanza tal-SMEs għal dan il punt ewlieni għalina fil-PPE u għal gruppi oħra wkoll jitkellem mod pożittiv fuq l-emendi għall-linji budġetarji 2018 u aħna nappoġġaw ukoll l-idea illi namlu lobbying ma' komitat budgetarju sabiex jitina l-flus biex nifranza da' proġetti. Grazzi ħafna issa il kellima li jmiss. Grazzi, jena nixtieq ngħid illi għal proġett pilota tat testi tal-effett tal-ikel bħala eh, co-outreach ta' dan il-proġett għandi riservi fuq l-evalwazzjoni tal kummissjoni. Għaliex bażikament il-Kummissjoni Ir-rifjutat li tiffoka fuq il-marketing, tixtieq tipposponi t-testjar eh, tal-suq ta' dan il-prodott tal-fazi oħra aktar qoddim li għadha maġġiet eh, definita. Jiena nappoġġa lil Rosa Tun illi namendaw il-parti dwar il-marketing. Naħseb li fl-ewwel stadju nistgħu nifukaw biss fuq li kell innifsu u mbagħad aktar qudiem fuq l-aspetti l-oħrajn, però jkolli ninsisti illi jsiru il sensoric testing għax dan qabilna fuq minn qabel. Forsi nista' nirrepetu wkoll il-Parlament Ewropew wara li jsiru dawn it-testijiet pan-Ewropej jgħat jitlob fil riżoluzzjoni tal-2013 li jsiru dawn it-testijiet u l biraħ kellna riżultat ta' tħarriġ ieħor min-naħa tal-Ministeru tar-Repubblika Ċeka l-Agrikoltura li ġew ippubblikati u kien hemm inkluż dan it-test kemm li kellu kemm affarijiet li mhumiex ikellu kien hemm differenzi kbar bejnietom jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar kompromess huwa kompromess. Grazzi dan biex tikkonkludi Iva malajr. Fuq il-proġetti pilota Jiena nappoġġa l-proġetti pilota kollha ma nappoġġa mhux qed li nappoġġa bis-snejn, imma ma jmorru qudiem il-Kummissjoni bħala evalwazzjoni kħi il-Kummissjoni tiġi tgħid li aħna ma jogħġobniex dan il-proġett pilota jew naħsbu ġewwa kompar x'imkien ieħor, u ma joħorġu bl-evalwazzjoni tagħhom u għandna tnejn li l-Kummissjoni ħasbet li nistgħu navvanzaw. Jiena naħseb li kollha kienu idea tajba ma aħna naċċertaw illi il-Kummissjoni wkoll taħseb illi huma eh, proġetti tajbin. Dak li qalet Catherine huwa punt validu, aħna jkollna ħafna proġetti pilota kull sena u nappoġġa fil-fatt l-ideja ta' Catherine li nibdew naħdmu daqsxejn aktar kmieni matul is-sena sabiex isir il-lobbying u forsi dan jsolvilna wkoll xi problemi li kellna bil-lingwaġġ fuq differenzi ta' kwalità għaliex naħseb illi kieku l-affarijiet għom aktar kmieni fis-sena jkollna proġett pilota aktar robust u nqas ċans li jkollna reazzjoni negattiva minn naħa tal-Kummissjoni. Dak kollox għadha nivvotaw imma b'ma ġenerali naħseb li irnexxilna naqblu ħafna bejnietna. Grazzi dan u qabel ma nilqa magħna il-Ministri li qegħdin hawnhekk biex jippreżentawna prijoritajiet ta' Presidenza Estona jiena nati meħba li l surġan Flagg bħala membru ġdid ta' kumitat ta' u ħajkun qiegħed maħna għall-ICR. Grazzi ħafna. Kuntent ħafna li ninsab hawnhekk. Okay, so uh, we have uh, two uh, ministers present here uh, from uh, the Estonian uh, government. Mela, unek għanna l-Ministri mill-Gvern ta' l-Estonja li ħiprezentawna il-prioritajiet tal-Presidenza ta' l-Estonja attwali. Nilqa għalek l signura Kadri Simpson li hija il-Ministru tal-Affarijiet Ekonomiċi u l-Infrastruttura u merħba wkoll lis-Sinjura Ove Palo li hija il-Ministru tal intraprenditorijat u Teknoloġija Informatika ngħaddi l-kelma immedjatament lis-Sinjura Simpson biex tressaq il-punti tagħha. Grazie, Signor President. Anna l-infan possuit, membri onorevoli tal- Komitat ta' Suq Internu Protezzjoni tal-Konsumaturi Sinjuri, tassew nirringrazzjakom ta' din l-opportunità biex ikonna dan l-iskampju ta' opinjonijiet ma' kom hawnhekk illum. Nasa din opportunità tajba ħafna biex niddiskutu prioritajiet tagħna tin nofsa din is-sena u naqblu fuq prioritajiet komuni għal kunsill u għal parlament għas sitxur li ġejjin u l-elen. Nibda billi ngħid proset kemm li l-Presidenza Maltija kif ukoll lilkom onorevoli membri tas-suġġess li għamiltu fis-sitxur li għaddew jiena nixtieq ukoll nagħti r-ringrazzjament tiegħi għal dan l-istat għall-iskambju ta' opinjonijiet li kellna tiġa f'talin ma' membri ta' dan il-kumitat u hawnhekk ukoll fi Brussell. Mela, ħanibda issa bil-prioritajiet u l-miri tagħna siċċu li jmiss. Il-Presidenza tal-Essena tiffoka li naċċertaw li l-ekonomija Ewropea tkun waħda miftuħa u innovattiva u biex nibqgħu kompetittivi aħna nemnu illi l-ekonomija kbira jew żgħira tista' tkun biss suċċess jekk tkun miftuħa l-opportunitajiet bidliet kummerċ u dejat ġodda. Ewropa miftuħa tfisser li jkun hemm opportunitajiet taqwa ċittadini u negozji suq uniku b'saħħtu huwa xi ħaġa ewlenija biex tmexxi benesseri ekonomiku ma' suq uniku għadu mhux lest ħafna mill-potenzjal tal-ekonomija Ewropea, speċjalment fis-settur tas-servizzi, għadu mux għatu rid naħdmu fuq u għalek din hija waħda mill tal-Presidenza tagħna l-Ewropa trid li aħna nkunu ambizzjużi u nużaw il-potenzjal tas-suq fil-massimu tiegħu. Sar ħafna xogħol Minnaħa tal-Presidenza Maltija għanna bosta proposti leġislattivi issa biex e, immexxuha maħna hemm bżonn li jkun hemm riżultati konkreti fuq l-istrateġija ta' suq uniku, suq uniku digitali, kemm fil-Konsil kif ukoll fil-Parlament għalhekk biex inkomplu niblu fuq is-suċċess ta' Presidenza Maltija aħna nkomplu naħdmu fuq il-pakket ta' servizzi u il-pakket ta' konformità. Il-pakket ta' servizzi huwa ta' importanza kruċjali. Għaliex dan jiffaċilita il-moviment ħieles ta' servizzi li huwa prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Aħna Satisfatti ferm mill intlaħa approċ ġenerali fil-Kunsil ta' Kompetittività fid-29 ta' Mejju fuq żewġ files importanti ta' servizzi tal-pakket tas servizzi il-proposta ta' testa proporzjonalità u il-proposta ta' proċedura ta' notifika. Dawn huma żewġ files illi huma ta' priorità kbira presidenza tal-Estonja u aħna lesti allura li nibdew bin-negozjati mal-Parlament Ewropew mill-aktar fis u nittamaw ukoll illi il-Parlament Ewropew kull lesti li jikkonsidra illi javvanzaw anke il-kalendarju tagħhom sabiex ikun hemm progress fuq dawn iż-żewġ biċċi ta' leġiżlazzjoni importanti fuq ir-regolament e u proposta ta' direttiva Aħna ħankunu għadin avanzaw bizzewċ fajsa biex nsibu soluzzjoni fattibli u sempliċi li tippermettilna nimxu lejn appro ġenerali potenzjali sa tmiem il-presidenza tagħna. Fil-pakket ta' konformità għanna nikkonsidraw il-proposta ta' Single Digital Gateway bħala parti importanti ħafna ta' digitalizzazzjoni ta' servizzi pubbliċi u naċċertaw aċċess transkonfinali għal dawn is-servizzi. Jiena nixtieq Ninsisti fuq l-importanza tal-prinċipju ta' darba biss illi daħħalna fis single Digital Gateway eh, illi t-garantixi li d-data li tkun inġabret ġam l-autoritajiet nazjonali ma kunx hemm talba repetuta għalija. Aħna ħanamlu sforzi sabiex insibu konsensus fuq din il-proposta u potenzjalment nilħu kol approċ ġenerali fil-Kunsil ta' Kompetittività ta' Novembru. Dwar li smet Single Market Information Tool, l-ideja i li kunem funzjonament taqwa ta' suq uniku u l-infurzar ta' regoli vinkolanti fuq livell nazzjonali u Ewropew. Ix-xewqa tagħna hi li naħdmu f'it fit ma' l-istati membri u navvanzaw bid-diskussjoni fuq din il-proposta. Fuq Il-type approval u e, sorvenza ta', ta vetturi aħna naqblu mal-miri ta' proposta kommissjoni sabiex biex e, sistema ta' type approval u biex ndaħlu sistema ta' sorveljanza ta' swieq li tkun effettiva sabiex nevit wara e, l iskandu ta' Dieselgate essenzjali illi nerġaw aħna niksbu fiduċja fl-istat membri l-autoritajiet u l-manifatturi tal-vetturi fl istat suqat importanti li jkollna soluzzjonijiet Ewropej li jkunu prattikabbli u nieħdu konsiderazzjoni wkoll id-daqs u l-wol tal-parteċipanti fis-sistema u l-impatt tal-bidliet għaliex l-ispejjeż eventwalment ikollu jħallasom il-konsumatur. Kuntent li l-Parlament adotta dan ir-rapport f'April wara l-adozzjoni ta' proġ ġenerali fl-aħħar Konsil tal kompetittivita fl-aħħar ta' Mejju, il presidenta tal-Estonja hija impenjata issa illi tkompli għadija bin-negozjati bil konsil u l-Parlament bit illi jintlaħaq ftehim fl-ewwel qari sa l-aħħar ta' sena jekk jista' jkun. Bħal mal-kollega tiegħi Palma ħatajt il-kollega tiegħi Sorve Palo, il-Digital Single Market Strategy a priorità għalina u hemm żewġ files li jaqgħu taħt il- ehm, l-arfin esperti għaj, il-proposta tal-geoblocking u il-proposta tal-geoblocking kooperazzjoni fuq tal-protezzjoni ta' konsumaturi waħna ngħidu process mill-qalb lil parlament u l-kollegi Maltin tal-li għamlu progress eċċellenti u laħquq bil fit trialogu. Il-proposta ta' ġew blocking li tipprojbixxi diskriminazzjoni għabbażi ta' nazzjonità jew residenza ta' konsumaturi ta' priorità kbira lina. Ħankomplu bin-negozjati mal-Parlament Ewropew bl-aktar mod kostruttiv u nagħmlu l-aqwa sforzi li nistgħu sabiex jinexxina nilħuq bil Mala kemm jista' jkun fuq dan il-fajl tant importanti, onorevoli membri, biex nalaq. Nixtieq nisħaq li l-Parlament Ewropew huwa imsieħab essenzjali għall presidenza tal kunsill u progress fuq dawn il-fajls, żgur ma jkunx possibbli jekk ma jkunx hemm sinerġija qawwija u kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Presidenza tal kunsill għalhekk aħna tassew nistennew bil-ħerqa issa li naħdmu fil-qrib ma'kom matul is-sitt xhur li ġejjin sabiex jirnexxilna nilħu l-aqwa riżultati possibbli u m'għandix dubju li dina il dan il vjaġġ tagħna ħajkun suċċess. Nadi kelma issa lil kollega tiegħi Sinjura Urve Pallo, Ministru għall intreprenditorjat u Teknoloġija tal-Informatika li ħadd indirizza l sfidu l possibilità jiet fil-qasam digitali. Grazzi ħafna tal-attenzjoni.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 kontenta din l-opportunità nil-diskuti maħkom il-prioritajiet tal-presidenza estonjana tal-Kunsil. Anki jekk inqas minn ilna inqas minn 15 nista' ngħid li aħna għandna determinazzjoni qawwija illi nimxu l-qudiem. Nemnu l-Ewropa għandha ħafna terren komuni biex tingħaqad u taffaċċa l-sfidi kollha tal-lum. Bħala Ministru tal-Teknoloġija tal-Informazzjoni, l-sfidi l-possibilitajiet fil-qasam ta' digital, fil-qasam digitali huma għal-qalbi. U jiena nixtieq nifoka issa dawk il-partijiet ta' suq intern digitali illi huma l-iktar importanti għall-imko. Waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza tagħna hija li nipromovu Ewropa Digitali. Flimkien mal-msiħba ta' trio, aħna sanam nagħmlu ma nistaw biex ngħinu il-Kunsill jasal qabel l-iskadenza tal-konklużjoni tan-negozjati fuq il-files kollha ta' DSM fl-2018 u l-Estonja ħad tibda. U aħna ambizjużi ħafna. Il-presidenza tagħna tifoka fuq il-soluzzjoni digitali u d-data Aħna rridu u kondizjoni tal-iżvilupp għas servizzi digitali kullimkien, transkonfinali u il-kommerċ elettroniku. Aħna għanna kollha ninaqdu għal moviment ħieles ta' data li huwa għan importanti biex nżommu su intern flimkien. Il-ġimgħa diħla f'Tallinn il-Ministri tal-Kompetittività u tal-Telekom se jiddiskutu l-passi li rridu nieħdu biex nappoġġaw l-iżvilupp tal-ekonomija tad-dejta Ewropea. E ċerti limitazzjonijiet tad data location jistgħu jippreżentaw ostakolu għal moviment ħieles tad data aħna nħarżu qudiem għal proposjoni proposta tal-Kummissjoni fuq dan is-suġġett. Nittama nkun nista' anki norbot fuq l-attenzjoni tal-Parlament fuq din il-kwistjoni importanti Id-data hija anke ħaġa importanti ħafna għal ħidma ta' settur pubbliku aħna nipprova nisħu fuq il-kwistjoni tal-e-government u tad-DSM illi aħna meċu d-data minnaj problemi tal-gvernijiet transkonfinalment jgħin li ċittadini u anki l-kummerċ, l negozi biex jikunu jistaw jilħu il-libertà tal-ċaqliq tagħhom fis-suq intern. Allura, Waqt din il-konferenza f'Ottubru eh, fuq li government aħna nixtiequ napprovaw id-dikjarazzjoni tal-government ta' Tallinn. Dan id-dikjarazzjoni ħad tkun il-roadmap għal passi li jmiss fli government kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Aħna b'din id-dekjarazzjoni rridu niżguraw li l-prinċipi bażiċi tal-e-government jiġu segwiti kemm fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll nazzjonali. Barra minnek, il-konnettività tajba hija waħda mill ehm, bazi bażijiet prinċipali tal-ċali ħires tad data u tejn li l-negozji joffru servizzi innovativi eh, u anki ċittadini Il-kodiċi ta' komunikazzjoni elettronika ma' pass il qoddim biex ikonna soċjetà gigabit u waħda mill-prioritajiet prinċipali tal-presidenza. Aħna nixtiequ nsibu kompromess fil-Kunsill eh, fil-ħarifa. U nixtiequ anki nibdew negozjati mal-Parlament. Jiena kontenta fuq dan il-fajl eh, bil-komitat imko jena zgur li flimkien se nimxu l-qoddim biex nissodisfaw il-kulħadd. L-Istati membri huma impenjati għall iżvilupp tal networks 5G il-ġemma diħla f'Tallinn jina se diskuti x'passi nistgħu nieħdu issa mal-Ministri tat-Telekom. Aħna involvajna membri tal-Parlament fi diskussjonijiet u nittama kun nista' nagħti messaġġ qawwi fuq il-bżonn għal 5G rollout. Biex napoġaw il-kommerċ elettroniku aħna wkoll impenjati biex inkomplu naħdmu fuq il- konsinna tal-pakketti transkonfinali u nibdew negozjati anki mal-Parlament Ewropew mrejtar kmini possibli. Nitamaw ninkonkludu dawn negozjati sa laħar ta' sena. Is-suq intern digitali għandu jiġi mibni biex jibbenefika l ċittadini u konsumaturi li kun jistaw jihdu mbagħad il-riżultati li neħu l-geoblocking eh, ikun jistaw jgħatu Eh, disponibilità tal-kontenut digitali, protezzjoni tad-data u jgħatu sistemi ta' rimedji, anki jekk ma nistawx inkunu żguri dejjem online. U għal din raġuni meta wieħed is il-attakki ċibernetiċi reċenti, weħna ma nistawx nevitaw li nitkellmu fuq iċ-ċiber sikurtà. E, eh, Is-suq so intern digitali għandu jiġi protett anki fuq livell Ewropew Bl-istrateġija sikurtà ċibernetika tagħha l-Unjoni Ewropea għandha eh, tagħti forza kbira għall-industrija Ewropea. Il-fiduċja u kooperazzjoni bejn l-Istati membri kif ukoll bejn l-istituzzjonijiet hija punt importanti ħafna. Importanza in partikolari għall-imko hija l-implementazzjoni tad direttiva fuq is-sikurtà tal-sistemi tal netwerk u sistemi ta' informazzjoni illi se jmexxu il-ħidma tal-grupp ta' kooperazzjoni u għal-network tal-CSIRT. Naturalment, dana dana mux kollox li nistaw najdu fuq l-Europa Digitali. Rwol tal-presidenza huwa li nsibu bilanċ bejn il-opinjoni differenti, tradizzjonijiet, interessi fl-Europa oggi. U specialment eh, biex nilħu anki eh, il- Eh, direttiva digitali. Ir-rol e tal-presidenza hija l-insibu bilanċ, appuntu. Biex nilħu l-aħjar eh, riżultat a għal ċittadini u l-iktar riżultat importanti huwa illi niksbu su so inter digitali illi ċittadini jistaw jafdaw fih il-konsumaturi jistaw jordu fuq u negozi negozji jistaw jibnu fuq. Grazzi, membri tal-komitat, u aħna disponibli għal diskussjonijiet u għal mistoqsijiet li tistaw tamlunna. Thank you very much, uh, both ministers, for your first... Grazie, ministri, għal prezentazzjoni ta'kom. U issa kif intkom għandkom kif għattu, naddu immedjatament għall lower round ta' kellima. Nibdew bil-koordinaturi tal-gruppi differenti u fisem li pipi xvab. Eh, grazzi President, grazzi Ministri, u grazzi tal-li tajtu ruol da' sekk importanti għal Parlament Ewropew. U għasek eh, importanti li huma Zewċ ministri prezenti ma zewċ nisa ministri illi għal darba li kellna zewċ nisa ministri prezenti fil-kumitat Tana. Għandi żewġ mistoqsijiet. wahda hija għal Ministru Palo illi inti għat illi ċiber sikurta ċibernetika għanda tkun precedenza għal presidenza u kweħet il-is anki l-investiment fil-ċibersikurezza bejn l-Unjoni Ewropea u l-Europa Eh, aħna qed nofqu 600 miljun, l-Amerika 19 biljun. Imma weħet, meta weħet istorikament fil-pajjiż tagħkom l-attakki li kelkom eh, eh, aħna għamilna rapport fuq il-sikurta tal-internet u nafu kemmu importanti. Umbat għandi mistoqsija oħra għal-Ministru l-oħra, inti tkellimt fuq il pakketta ta' servizzi u tkellimt ukoll fuq il-timetable u nixtieq tajdinna x'inhu dati li tista' tajdinna fuq il-standards doppi fuq l-ikel eh, fis-servizzi. Grazie. Grazzi, Andreas, u għall-essendi għanna Nikola Danti. Grazzi, President. l nishtiq li ringrazja għal-prezenza taħħom. U għal-prezentazzjonijiet li għamlu żewġ ministri. E, e, u għamurura li li għanna din prezenza taħħom. U smajt il-klim taħħom fuq ħafna aspetti tal-attività li għanna x'namlu aħna. Mirista nitkellem fuq l-elementi pozitivi kollha li smajt u anki fuq il-fatt li aħna żguri illi il-kontribuzzjoni tal-presidenza estonjana fuq id-digitali u tal-e-commerce tkun importanti ħafna tkun għandkom esperjenza kbira f'pajjiżkom huwa modell għal kulħadd għal pajjiżi kollu tal-Unjoni Ewropea u anki għall-Unjoni Ewropea eh, u anki għall-istituzzjonijiet. Jiena nixtieq però nisħaq fuq żewġ punti li ma rajtx fil-proposti tagħkom fil-programm ta' ħidma u nixtieq nixbet l-attenzjoni kum fuqhom ċoħe il-direttiva tal-protezzjoni tal-prodotti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi. Aħna nafu li dan huwa suġġetti li hija wieqa fil kunsil mħabba li huwa suġġett kontroversjali m'hemmx maġġoranzi pero aħna u illi għall-inqas tamlu eh, tentativ ta' sforz fuq dan is suġġett li huwa komplikat li ħadd ma irsolva la il-pajizi gbar għasizzar imma forsi tistaw intkom tagħtu attenzjoni għal dan il-suġġett. It-tieni punt umbat ma fibx, ma simx dossier leġislativi, pero jena eh, naħseb li importanti fil kunsill fuq ċerti suġġetti imħabba l-impatt fuq l-ekonomija kollaborativa ma sibna xej. U importanti ħafna ir tal tal-pjottaformi, responsabilità tagħhom u kif nistgħu nimxu lejn l-algoritmi. Dawn huma suġġetti illi huma bażi ta' sistema digitali. U u rigwarda ir-responsabilità ta' dawn il-pjattaformi algoritmiċi u nixtieq nkunu nafu x'inha l-pożizzjoni tal-Kunsill. U nittamaw li ikun hemm il-possibilità minn naħatakom illi nibdew eh, Eh, triq fuq dan. E, rajt li dak li jitkom għattu fuq il-time approval kien importanti ħafna pożizzjoni tal-parlament fil-fat ma kienieċ ambizjuż bizzejiet kif aħna xtaqna, imma nittama li għal inqas dan il-pass namlu il u nittama li l-presidenza kont tkun tista tmexxi l-affarijiet fil-Kunsil. Grazzi. Grazzi issa fuq mill-li sjar għanna l-Dolton. Grazzi anki jien ixten il-għakom, zoċ eh, eh, ministri naturalment, oriġinarjament, din il-presidenza kella tkun supposta il-presidenza tar renju Unit. U nixten nirigrazzjakom tal-li tal-tu flokna biex tamlu il-ħidma tana u jena kont kont ħad pjaċir nisma l intervenzjoni jittakom. Specialment fuq il type approval, għaz dan huwa filing jena. Eh, Naprezza l-impen ta'kom li taslu għal-ftejm qabel l-aħħar ta' presidenza il sentej il-proposta tal-Kommissjoni u l-Parlament lest biex jimxi, pero għanna negozjati differenti, diffiċli anke bejnietna. Però irnexxilna nil oppożizzjoni u aħna lesti biex ikonna trialogi anke qabel is-sajf. Però dana ma kienx possibbli bil-presidenza Maltija Però aħna eh, l-esti nibdew mill-aktar kmini possibli. Eh, u mistoqsija speċifika, naf li hemm diffikultajiet fil-kunsil kif għandna problemi anki fil-parlament. U kif idkom se tagħmlu biex sibu bilanċ. U u għal dini raġuni aħna proponejna ruol għal kommissjoni għax hemm xi stati membri li m'għandhomx interessi. U jiena nixtieq nkun naf kif ser nixtielkom tagħmluh dan internament. Però jiena nittama minn naħa tagħna illi aħna rridu ftehim qbil qabel l-aħar tas-sena. Mbagħad anki fuq il-files digitali illi nafu li huwa priorità importanti għall-Estonja, Jiena għaxejn imħasseb fuq il-proposta tal-kontenut digitali. U, u fil-parlament aħna m'għandniex linja waħda. Ma naqblux għax hemm ħafna impatti e, f'ħafna minn dawn il-files fid-DSM u jiena nixtieq kun naf kif se taħdmu intkom biex tippruvaw iżommu dawn il-files kollha illi jintegraw l-xuxin u mhux jirdupjaw l-xuxin għax hemm il-problema li nistgħu fil-fatt namlu regolamentazzjoni zejda għal agenda digitali. U jena eh, nishtaq nkun naf kif se tagħmlu biex dawn il-files kollha illi jintegraw il-xulxin biex dawn id-DSM jikunu jistaw jikunu ta' eh, sfida globali. Umbat għanna Dita Karanzova. Grazzi, Signora President. Nishtiq nilqakom it-tnejn fil-komitat tagħna, nishtiq nilqa l-Presidenza Estonjana. Ikaw pajis illi jifhem il-valur ta' suq intern u l-benefiċċji tal-ekonomija digitali għall-Estonja, imma l-pajis tagħkom ukoll jifhem l-effett li aħna rridu niġġieldu kontra l-protezzjonizmu, protezzjonizmu fl-Ewropa, imma anki globalment. U allura jina nittama li nista norbot fukom li dinna ħatkun il-filosofija ta' presidenza ta'kom illi intkom tifmu illi meta wieħed jara il-bibin fil-xiri pubbliku tal-gvernijiet dana qed iwasal għal iktar bibin maluqa. U jina għambat għandim mistoqsijiet oħrajn, waħda fuq il-kodiċ ta' komunikazzjoni dinja hija priorità għalikom, aħna lesti nibdow negozjati mm, trialogi mal-Konsil, pero irid ikun hemm eh, preparazzjoni anke minn tal-Konsil. Intkom taħsbu li jittilħu l-mandat waqt il-presidenza u forsi illi jirnexilkom tiħdu mandat illi mhux se jagħmel pis fuq ċerti kumpaniji li ma jkunx għad detriment ta' oħrajn biex ikun hemm bilanċ tajjeb. Mbagħad fuq il-liberalizzazzjoni tad-data kif inti taf jiena kont fil-bidu tal-kampanja ma' kollegi oħrajn u jiena biex niżguraw li propost li l-Kummissjoni se toħroġ bi proposta din is-sena u rajna eh, eh, kien hemm mitem review tal-DSM u kien la posta tal-Presidenza Maltija u anki intkom għandkom appoġġ għal dan u jena nishtiq nisma minn naħatakom eh, kumme eh, impen il intkom għal tamlu eh, moviment politiku biex tmexxuh il-qudiem dan il-punt, anke jekk biex ma taslux għal adozzjoni. Mbagħad l-aħħar mistoqsija li dejjem nistaqsi l-presidenzi ma forsi din għal aħħar darba forsi jitkom tirsolvu għadi. ċoe il-regolament fuq it-trasferiment tal- vetturi. Aħna ħafna drabi u rejna li aħna lesti nispiċaw fuq dan il-fajl u għadu qoddimna. Għanna bżon ta' presidenza għawija biex nirsolvu għadi. Dan huwa regolament importanti għax se jirrigwarda fuq tħassib reali problemi prattiċi għal ċittadini u jina nishtiq nisma minna ħatakom jekk intkom intkom lesti eh, timxu qoddim f'din bħala priorità. Grazie ma nara l-ħat li għaw mill gwe għadra nisimaw minnant il-ħodor. Grazzi, President, jena u kon nishti nilqa il-Ministri Simpson u Palo fisem il-Komitat. L-speranza eh, fil-Presidenza Estonjana hija verament olja meta isu il-progress fuq isu intern digitali għal dan il-Komitat. Il-DSM u importanti ħafna u aħna ħdimna fuq ħafna leġislazzjoni fuq ħafna leġijiet f'dan il-qasam. Naturalment huwa importanti mhux biss li perspettivi tal-konsumaturi jkunu eh, fil-qalba tassu tal-DSM imma aħna waqt li li aħna nagħmlu anki progress eh, li waqt li nagħmlu progress b'ċerti ma ma noħolqux eh, problemi oħrajn files eh, differenti. Intkom tafu li aħna kena kompetenza maqsuma fuq il-e-commerce directive u fuq dan il-komitat bil-rapporter tana Catherine Styler adottat pozizjoni għawija biex t-proteġi drittijiet fundamentali tal-utenti fuq l-internet. U aħna nemnu li obbligo ġenerali biex nimmonitoraw kull ma jiġri e, minn-naħa ta' ċittadini mm, mhuwiex e, kompatibbli ma' drittijiet fondamentali. U forsi għal kumpaniji ta' internet li opera fl-Europa tkun forsi la' riżultati kun għaw dan it-tip tal-obbligu. Allora l-mistoqsija tiegħi jekk intkom għandkomx l-istess ħassib fuq il-kompatibilità ta' din il-proposta. il proposta madrittijiet fondamentali imma anki fuq l-integrità tal-suq intern digitali u fuq direttiva tal-e-commerce. Nefem li hemm differenza ta' opinjoni nuqqas taqbil fuq dan il puntu u kif il-presidenza estonjana ħateleb dawn id-differenzi u biex tala din il-ħidma biex naslu għal approċ ġenerali fuq il-fajl tal-copyright u fuq dan il-punt tal-interazzjoni ma' direttiva e-commerce. Umbat fuq il-kwestjoni ta' sikurtà ċibernetika jena naqbel dan huwa importanti u nishtiq inkun naf x'pożizzjoni għandkom fuq il-kwestjoni jekk il-produtturi għandu ikollhom obbligi pożittivi fuq speċjalment fuq l-Internet of Things biex jalqu il-vojt eh, ta' sikurta. U l-Ministru Simpson nishtiq nistaqsija fuq il-fall tal-geoblocking. Il-Parlament Ewropew wasal kompromess bejn il-gruppi politiċi differenti biex ninkludi eh, non-audiovisual copyright content. U anki illi ninkluduħ meta memx problemi ta' copyright, meta' Mm, il-bejji għandu licenzja għal biex ibihda. Jena nħoss li l-industrija mużikali edin jiprovaw jamlu lobbying kontra din il-proposta ma minnaħa tal-konsumaturi jekk l-żoni ta' geoblocking li mo prevalenti mux inklużi fil-proposta, allora aħna ma nistawx aħna l-konsumaturi Ewropej najdolom li dan huwa suċess li dan huwa regolament kontra l-geoblocking meta il-osma kollha jiġu esklużi. Aħna u koll kellna ħafna rezistenza mill-naħat tal-kunsit, speċjalment fuq il-mużika. U allora kif intkom għandkom f'moħkom telbu dan il-differenzi ta' opinjoni biex noħol u situazzjoni eh, tarabbiħ għal-konsumaturi biex nirregolaw ukoll f'dawk iż-żoni fejn l-industrija forsi miex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 Grazie ħafna tal-mistoqsijiet. mistra L-ewwel mistoqsija kienet fuq iċiber sikurezza. Illi għajem kollega. Jiena nishtiq ngħid li ċiber sikurtà hija bla dubju eh, bażi tal-ekonomija digitali, jekk m'hemmx fiduċa illi id-dejta hija żgura, sikura, u illi l-ambjent online huwa sikur, allora il-suq digitali u digitalizzazzjoni ma nistawx niżviluppawa eh, ulterjorment. U dinja waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza tagħna allura. Mbagħad fuq il- fuq l-istrateġija ta' digitalizzazzjoni Ewropea Dan huwa suġġett illi uh, huwa ġa qoddimna l-istrateġija ilha teżisti, però se ċirkostanzi qed jitbidlu u attualment għaw ħtieġa biex nagħmlu eh, namlu xiftit ta' innovazzjoni. U għanna bżon eh, direttiva għalix il-ċiber sikurta mux ta' taħdem jekk stat wieħed eh, jekk stat wieħed biss eh, eh, jirnexilu ikollu sikurta. Sikur allora l-oħrajn eh, mux se jkunu siguri f'dan il-kas. Irrit ikun mammul mill-istati kollha dan il-pass. Allura aħna rridu namlu aġġornament kostanti biex inkunu nistaw nilqaw l-sfidi ta' situazzjoni aħna għanna bżonn anki tal-Parlament fuq dan il-punt. U biex nizguraw illi il-suq intern digitali jissaxħa iktar, għanna nizguraw illi il-sikurtà ċibernetika tkun olja ħafna fil fat Rridu ikonna ċertifikazzjoni ta' sikurtà digitali u Għal din raġuni din l-istrateġija ta' sigurtà digitali hija importanti ħafna. Umbat kien hemm mistoqsija fuq l-ekonomija uh, sharing ma' taqsim. Il-kwistjoni tal-ekonomija pjattaforma. Dina tagħti aċċess għall SMEs li sew kon importanti ħafna għal tkabbir ekonomiku, għal innovazzjoni, għal kompetitività, u stat jista jistimolom dawn l-affarijiet kollha. U għanna rridu namlu kull ma nistgħu biex niżguraw illi l-pjattaformi online u l-utenti tagħhom ikollhom l-opportunitajiet kollha biex jużawhom. Aħna fil-futur nixtiequ niżviluppawhom dawn il-pjattaformi Allura, qed nistennew proposta mant il-Kommissjoni Ewropea. U malli nirċevu din proposta aħna semmexu għal qoddim mill aktar kien nistgħu. Ġeneralment, nixtiequ aħna nappoġġaw din l-inizjattiva u nkunu kontenti jekk dan l-iżvilupp isir malajr u li kollega se ħaġa iktar fuq dan is-suġġett. Imbagħad, mistoqsija li miss il-protezzjonizmu. Il-protezzjonizmu qed joħroġ mhux biss fl-Ewropa ma anki fl-Istati Uniti. L-opinjoni tiegħi hija illi il-protezzjonizmu ħadd ma jibbenefika minnu jekk stat wieħed jibda il-protezzjonizmu allora mbagħad il-pajjiżi l-oħra jseguh u kulħadd jitlef ħadd mhux se jirbaħ hawnhekk. U naħseb illi għall-Unjoni Ewropea dan huwa punt importanti ħafna. U naħseb illi waqt il-presidenza tagħna aħna din il-kwestjoni tal-protezzjonizmu sen ser diskutuha. Hija importanti mhux biss fl-Unjoni Ewropea, ma anki ma' relazzjonijiet kommerċjali ma' stati membri oħrajn. Hemm ftehim illi juri illi dan huwa l-aħjar mod biex nimxu l-qoddim kommerċjalment. Umbagħad Hemm kwistjonijiet oħrajn importanti nixtieq illi ikunu fuq l-aġenda tagħna u li jiena responsabbli għalihom. Fuq id-disa, fid-disa ta' Ġunju aħna il-ħaqna qbil fuq il-progress f'dan il-qasam. U l-Kunsill ħareġ roadmap fuq kif jixtieq jaġixxi. biex jibda diskussjonijiet mal-Parlament. U nittama u nikonu nistaw nagħmlu progress hawnhekk. Fuq il-kwestjoni tal-overregulation din hija waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza Estonjana. Aħna nixtiequ noħolqu kondizzjonijiet tajbin għal fornitura ta' servizzi u il-kwistjoni tal-komunikazzjoni elettronika għadna fil-bidu fija u għat il-presidenza Maltija aħna ksibna bil illi jekkem interess f'dan is-suġġett, allura dawn is-servizzi għandhom għandu jkollhom priorità. U naħseb li direttiva fuq kom komunikazzjonijiet elettroniċi u leġislazzjonijiet u liġijiet oħrajn U, ma armonizzati bizzejiet. Fuq id-dejta qed nistennew proposta l-Kommissjoni illi ħat toħroġ din is-sena fi Deċembru ħat tasal fidejn il-Kunsill. Se jkun hemm smih u skambju ta' opinjonijiet fuq il-policy. Pol din il-kwistjoni tal-protezzjoni tad-dejta hija importanti ħafna. Hija waħda mill-prioritajiet tal-Eston tal-Presidenza tagħna. U hija huwa suġġett li qiegħda fis-setturi kollha. mbagħad tal-kwistjoni tal-copyright irridu ndaħluha fil-qasam digitali din hija ħaġa importanti. U aħna nexxinna nimxu qudiem fuq dan. L-iktar ħaġa diffiċli hija li l-proposti li għatridu naħdmu fuqhom se nagħmlu kull ma nistgħu fuq dawn kwistjonijiet kontroversjali u nagħmlu kull ma nistgħu fil-seta tagħna biex insibu soluzzjoni. Attualment aħna maħniskur jekk u x'se jirnexinna aħna dan niksbuh fil-presidenza tagħna. Għadhom għaddejjin ismih tekniċi u u għat ma ġewx prezentati kompromessi. U saru ġie emendi u għadhom qed isiru fuq il digitalizzazzjoni tal-industrija u l-kwistjoni tal-regolamentazzjoni eccessiva naqblu ma'kom. Waqt il prezidenza Estonjana naħseb illi huwa importanti illi jekk irridu niksbu riżultati ma nistawx nwaqfu l-progress id-digitalizzazzjoni importanti għall-Ewropa biex inkunu kompetitivi, biex l-industrija tiżviluppa. U allura m'għandniex aħna noħolqu limitazzjonijiet billi nagħmlu regolamentazzjoni eċċessiva. U fil-presidenza tagħna fid-29 settembru f'Tallinn, fil-kuntest tal- konferenza digitali tal-summit se tkun fuq l-agenda. Grazzi ħafna u nagħti l-mikrofonu star il-kollega tiegħi. Għandi ftit eh, risposti osra għal mistoqsijiet li għamiltu fuq responsabilitajt tagħna. Eh, sur xbab, għan itkellem bl-Estonjan għal hija possibilità est estraordinarja u nibda billi nirringrazzjak lilek. Grazzi. Tala għalik għanna l-bira. L-bira għadna. Illi testa proporzjonalità proporzjonalità huwa dokument importanti ħafna. Imma nistaw nibqaw dejjin fil-diskussjoni waqt li qed jiġi eh, qed tivvutaw fil-kumitat aħna li tamaqgħu illi tkunu tistgħu tgħinuna. Inti saqsejt fuq il- kalendarju tagħna u aħna nittibgħu li sa Ottubru din nirsolvuha. U inti sa għamilt mistoqsija ukoll fuq il-opinjoni tagħna ta' fuq dual standards fil tal-ikel. Dinja pjuttost diffiċli u se namlu diskussjoni fuq dina fil-Konsil. Umbat, għandi xie kommenti oħrajn fuq dak li għal il-Ministru Palo fuq l-ekonomija u għazvilup interessanti uħloq opportunitajiet tal-SMEs, però hemm problemi ta' tassazzjoni u protezzjoni tal-konsul. Mbagħad hemm kwistjonijiet oħrajn eh, mhux biss fuq l-ekonomija tal-pjattaformi. Inħossu li l-ekonomija tradizzjonali u l-ekonomija kollaborativa għanna nħarsu lehom fl-imkien u għanna nsibu soluzzjonijiet komuni li rigwardaw iż-żewġ ekonomiji dawn huma kwistjonijiet li qed jiġu diskussi fil-Kunsill. U il-Kunsill qed jaħdem fuq il-konklużjoni tiegħu aħna kuntenti illi il-Kommissjoni qiegħda tfittex soluzzjonijiet. Fit-turizmu. Irridu. Nużaw is-soluzzjonijiet kollha possibbli ġodda biex niżguraw l-Unjoni Ewropea essir attraenti. Umbat il-problemi. Problemi fejn hemm diffikultajiet fil-Kunsill. Sikurtà. Nittamaw illi il-komunikazzjoni tiġi pubblikata fil-ħarifa u nasbu illi inkunu nistaw ikonna laqa. U bat fuq il-type approval. Jena jena zgura illi fi diskussjonijiet inkunu nistaw naslu għal-rizultat u l-type approval tista' tiġi semplifikata. Unkunu nistaw <clears throat> ikonna aktar supervizjoni fuq s-suq. Aħna dan ġa bdejna nipreparaw fuq livell tekniku fl-Estonja. M'għandniex industrija tal-vetturi u naħseb li nkunu nistaw e, bħala medjaturi attivi. U fi Brussell aħna tkellimna fuq xi kwistjonijiet diffiċli irridu nsibu soluzzjonijiet ta' taxxa u naf li huwa diffiċli nsibu soluzzjoni ta' kompromess. U u se qed nitkellmu fil-Kunsill fuq u da. Però maħniex se nirrinunċaw. Mbagħad fuq il-geoblocking. fuq il-geoblocking fit-18 ta' Mejju inbdew diskussjonijiet u aħna qegħdin infittxu soluzzjonijiet mingħajr dewmien u ma rridux nikkommentaw fuq dan għax għadna qed niddiskutuhom missa dawn l-affarijiet. U dinja waħda mill-prijoritajiet tagħna. Nizgurakom. li aħna edin eh, nikonsidraw kull maġi propost mill-Parlament u mill-Kunsill. Eh, l-industrija mużikali u l-e-books u koll u qed fiċ soluzzjoni fuq da. Nixtieq nżid imbagħad fuq il-mistoqsija tiegħek surreda fuq il-kontenut digitali u x'sar fil-Kunsell. Fil-Kunsill tal-Ġustizzja f'Ġunju għamilna progress adottajna pożizzjoni inizjali ma tkellimniex fuq il-kummerċ, però importanti illi konna regolament, regolament ġenerali fuq dan. Aħna nixtiequ li konna soluzzjonijiet. illi ikunu armonizzati ma' direttivi fuq il-protezzjoni tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea. Aħna dan nixtiequ imexxu l-qudiem dan il-punt u jiena naf il-Ministri tal-Ġustizzja kellhom laqa' informali, kienet laqat ta' suċċess. U nixtiequ immexxu l-kooperazzjoni f'dan il-qasam u dan se jiġi diskuss fil-Kunsill. U nixtiequ eh, nimxu l-qudiem mill-aktar kmini possibbli f'dan. U kanna anki xi gruppi ta' ħidma Issa nabdaw second round, it-tini round tal-mistoqsijiet. Grazie ħafna. Skużawni li qed nittardi għax kont qed nivvota iżda diġà kelli l-opportunità illi nisma' wieħed mill-ministri tagħkom u kont ċertament sodisfatta bil-prioritajiet tal-presidenza tagħkom dwar il-moviment tad-data, dwar is-suq waħdini diġitali u anke dwar eh, l-importanza li qed ingħata lid dossiers inko jiena nistgħu naqdu biex ikollna internet għal kulħadd u nkonna lan ta' faċilitaturi u mhux bħala regolaturi u nkunu nistgħu fil-fatt ikollna regoli ta' ċertu ċertezza legali nistieq nibda bid-dossier li forfett mhux dossier inko iżda li huwa dossier ta' tħassib għal diversi impriżi fl-Ewropa illi Privacy Directive nixtieq forse niddiskutiha mill-bidunet għax ċertament diġà għandna ċertu regolament li sfortunatament huwa zbilanċat fir-rigward tal ċertu aspett ta' utenza fil fis-suq waħdini. ċertu aspetti fosthom l-iskadenzi dan sara skapitu tal-possibiltajiet biex l-ekonomija diġitali tkun tista' tikber fis-suq waħdini u qed nara problema simili ma li Privacy Directive u hemm bżonn ċar illi niċċaraw xinu l-ambitu tal regolament ta' protezzjoni tad data u x'inhu l-ambitu tal li Privacy Directive fil-rigward ta' diversi ambiti ta' protezzjoni ta' privatezza li diġaw ma' koperti mill-regolament ta' protezzjoni ta' data u naħseb illi fissem iċ-ċertezza legali, naħseb illi rridu niffokaw fuq dan u nġibuha tajba. Jina nispera illi ċertament anka bit-mexxija tagħkom li tkunu tistgħu tagħmlu tajjeb li l-istati membri jkunu jistgħu jiddettaw iktar lis-suq intern, kulħadd jaf l-importanza tas suq intern, il-Kunsill wara Kunsill fil-konklużjonijiet tagħhom u ma narawx ir-riżultati fil-prattika dwar impenn għal ġlieda kontra l-frammentazzjoni, armonizzazzjoni, standardizzazzjoni u nemnu b'mod sħiħ illi din hija direzzjoni biex noħolqu x-xogħol tkabbir fl-Ewropa. U nixtieq ukoll nitkellem dwar bod konkret dwar li ma fajżet nittrattaw għax dan huwa din hija l-problema komuni li jkun hemm impenn mill-istati membri impenn għall-infruzzar, ġifieri is service package illi naqbel miegħu u anka dwar testa proporzjonalità, in proċedura ta' notifika jina u kol etniħu responsabilità tal-ICAD u għammetz biex l-istati membri jamlu xaħġa b'mod realistiku xaħġa minima biex jiftħu is-suq tas servizzi u jersqu li lin mal movimenti li professjonisti bħala teddida għax xogħol għal l-impressjoni illi din tista' twassal għal iktar xogħol. Din hija revoluzzjoni kbira għal diversi stati membri iżda rridu niffaċċaw dan it-tabu Jiena nixtieq nitkellem dwar li kard għax il-Kunsill għad m'għandux avviċinament konsolidat u jiena ma' diversi kollegi tiegħi naħsbu li l-proposta tal-Kommissjoni hija pjuttost minimalista u mhux ambizzjuża biżejjed, jiġifieri nispera nistgħu naħdmu flimkien biex naraw kif nistgħu nelbu l-xkiel amministrattiv għal moviment tal-professjonisti iżda għalka wkoll għal ċertu xkil regolatorji. Kenna diversi laqgħat mal azzjonisti involuti u ħut minnhom qed jgħidu illi jekk ħanoqogħdu nżidu sistema ġdida mingħajr ma nneħħu sistemi preċedenti tista' żżid il-komplessità iktar milli tiffaċilita kwistjonijiet fosthom pereżempju il-forma legali fost affarijiet oħra nixtieq nisma l-opinjoni tagħkom dwar dan u kif flimkien nistgħu naħdmu biex il-prinċipju ta' proporzjonalità ta' kontra d diskriminazzjoni realtà fis-suq waħdini. Anka il-package ta' konformità, il-compliance package dan ukoll ressaq ċertu tħassib fil-komunità tal-imprendituri Jekk nitkellmu bus biss illi nieħdu l-informazzjoni mill-azzjonisti involuti, qed nitkellmu dwar infurzar biex l-istati membri jinfurzaw ir-regoli tas-suq waħdini u li jkun hemm l-istess kondizzjonijiet għal l-imprizi Ewropej kollha kemm huma. Xtaqt li nagħta l-impressjoni tagħkom dwar dan u nistenna bil-ħarqa biex naħdmu flimkien. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Issa, is-Sinjura Catherine Styler. Grazzi ħafna, grazzi ħafna tal-kommenti dan il-komitat u kif qalu l-kollegi preċedentement il-konsulenza tiegħek fis-suq digitali huwa tajjeb ħafna propizju. Tlet affarijiet kif qalet Julia Reda dwar il-copyright jiena nixtieq inkun naf kif dan qed taraw fil-presidenza tagħkom kellna l vot fil-komitat pertinenti, hemm ukoll rapporter ġdid fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Xtaqtna nkunu nafu jekk jew jekk ikun hemm progress dwar l-augmentation semmejtu dwar kif naħsbu, kif nagħmlu l-affarijiet tagħna, naħseb li huwa inkoraġġanti illi mmexxu lejn l-implementazzjoni tal-GDPR u taħt il-presidenza tagħkom naraw li huma l-istati membri fil-waqt illi qegħdin noqorbu lejn l-iskadenza dan huwa kollu importanti ovvjament sister directive dwar il-privatezza, kwestjonijiet ta' privatezza huma importanti ħafna għaċ-ċittadini tagħna u anke kif iċ-ċittadini jikkunsidraw kif l-informazzjoni tagħkom tagħhom qed tiġi użata naħseb li huwa importanti li ċ-ċittadini kollhom l-informazzjoni mektieġa u naħseb li dan il-punt huwa punt li ħejja jinqara u kif ħaneksbu il-bilanċ. Fl-aħħar. Dwar il- fire safety u l-prodotti ta' kostruzzjoni nixtiequ naraw kif kan istudjaw il-fire safety jekk l-istati membri ser jinaqdux flimkien u jistudjaw dawn il-punti importanti importanti għaċ-ċittadini u s-sigurta tagħhom u naf illi il-Kummissjoni ser ukoll tippreżenta wara nofsinhar punt tal-aġenda ta' 13 ta' Settembru illi l-presidenza tagħkom ukoll ser tistaqsi dwar naħseb li huwa importanti biex immexxu lejn dik il-plenarja ta' Strasburgu ta' 13 ta' Settembru. Grazzi ħafna tal-li kontu għawmana nisperaw li nerġgħu niltaqgħu f'dan il komitat Grazzi ħafna wara kollox. Grazzi ħafna Sir Njura Maria Karpini. Grazzi ħafna se nitkellem bil-lingwa tiegħi, grazzi ħafna. pjaċir kbir il ninkunaw ma'kom fl-imkom fit-tran u għad pjaċir nara kont pjuttost għal dak li rajt ġewwa Tallinn. Naħseb illi l-affarijiet Mexxejna naqra fihom iżda irridu nżommu f'moħħna li għandna sitt xhur għajjemtu diversi punti ma naħsibx li kollox jista' jiġi trattat fid-dan sitt xhur hemm diversi prioritajiet nispera illi fissir fit-tieni serje ta' responsi li ta' tulinna, forsi tistaw tindukaw forsi tliet prioritajiet għax fil-prezentazzjonijiet illi saru, intom għajjimtu diversi punti u għacħar li mhux kollha jistgħu jiġu trattati u għacħar li l-presidenza għandha tagħmel ċertu għażliet mal-Parlament u mal kummissjoni mistoqsija speċifika x'taħsbu dwar il-protezzjonizmu. Tkellimtu dwar il-public procurement jiena interessata fl-SMEs u kol għandi ċertu interess fihom. Nixtieq illi dan ir-rapport ikun daqsxejn mexxej. Il-PPE u s-soċjalisti jixtiequ illi jkun hemm rapport fuq il-public procurement mat pajjiżi terzi fl-Unjoni Ewropea fl istati membri hemm aċċess ġust għal eh, public procurement tal pajjiżi tagħhom iżda mhux il-kontrarju ġiviri jekk. Impriża tmur lejn iċ-Ċina għal dawn l-istess raġunijiet hemm ċertu problemi, problemi legali, ġiviri il-rapport illi qed nagħmlu mhux rapport illi għandu jirrestringi il-moviment ħieles tal-kummerċ li tikonna situazzjoni li tkun ġusta ġusta għal kulħadd il-public procurement huwa suq kbir nixtieq nkun naf x'inhu x'inhi l-pożizzjoni tal-Kunsill matul il-mandat tagħkom x'inhu x'inhi l-opinjoni tagħkom dwar dan fil-fatt issemma preċedentement illi l grupp tal-Aldi ma jaqbilx ma dan ir-rapport u jintqal eh, li qed jintqal li ħankunu qed naħlqu suq inqedu iktar restrizzjonijiet iżda jiena ninterpreta b'mod differenti. Jekk irid ikollna aċċess ġust mingħajr diskriminazzjoni mingħajr limitazzjoni għal public għas-swieq tal public procurement iżda anke għal pajjiż li qed joperaw ġewwa pajjiżi terzi. Irridu naraw kif nixtiequ niżviluppaw is-suq wadini wara kollox. Ma naħsibx illi tkellimtu dwar il-proposta tas sirdanti dwar l-indikaturi ġeografiċi u l-tikketjar dawn u affarijiet li jena niddiskutuhom u għedna dwar il-għala għandna bżonn dawn l-indikazzjoni ġeografika għal prodotti non tradizzjonali nixtieq nkun naf xtaħsbu dwar l-internalizzazzjoni tal-SMI. Aħna proponejna diversi punti lill-Kummissjoni biex ikkonna budget separat għall appoġġ għall-SMIs illi jkollhom aċċess għal pereżempju swieq ġewwa pajjiżi terzi. Iżda kif nagħmlu dan il-proċess? Il-proċess ta' internalizzazzjoni. Kif nistgħu naċċertaw illi dawn l-imprizi żgħar ikunu f'pożizzjoni li jagħmlu dan? jista' jkollna żewġ aspetti dwar dan. Jistgħu jiġu konsidrati bħala mezz ta' protezzjonizmu jew tista' tiġi konsidrata bħala rida ta' l-istess kondizzjonijiet fis-suq komuni. Hemm diversi prodotti illi jidħlu fis-suq u li qed ngħidu illi id-dumping per se U din hija problema, problema għat ħaddim xiraq ta' suq waħdini. Bħala membru tal-Komitat Inko u persuna attiva f'dan is-suġġett, jiena naħseb illi ċertu ftehim kummerċjali ma jkollhomx neċessarjament regoli stabiliti, per eżempju prezzijiet ta' dumping. X'jiġri fil-falsifikar ta' ċertu prodotti li jridu jitneħħaw mis-suq Għat mannix sistema deċenti tal-IT għad-dwana għall-Unjoni. Naħseb illi dan kollu qed jiġi pospost u nixtieq inkun naf li huma dawn is-suġġetti illi tħossu li huma ta' priorità għax jekk mhux qed jaħdem sew is-suq mhux ħan mexxu fil-futur tal-Unjoni Ewropea. Qed nitkellmu dwar l-interpretazzjoni tagħna ta' protezzjoniżmu u kif nifmu ċirkostanza ta' kummerċ bl-istess kondizzjonijiet. Grazzi ħafna is-Sinjura. Jekon sari. Fil-qosor. Issa qegħdin tmexxu l kunsill waħda mill-aspetti fl-Unjoni Ewropea huma il-pilastri soċjali, id-dimensjoni soċjali u anka l-aspett digitali fosthom l-inklusività kif kulħadd jista' jinżamm informat, involut fid-rivoluzzjoni diġitali. Nixtieq inkun naf dwar l-ideat, l-esperjenzi tagħkom li jista' jkollkom u l-anijiet dwar kif in-nies jistgħu ikunu involuti fil-digitalizzazzjoni għax hija ta' tħassib jekk kollox isir fl-isptarijiet, fl-iskejjel, eh, bid-digital u xħaj jiġri li dawk il-persuni li mhumiex aġġornati f'dan. Nixtieq u kol najt fil-qosor għax tiġant għal ħafna naħseb illi ħafna files li semmaw fosthom il-files tal-geoblocking u lat ta' aċċessibilità huma kollha ta' interess mhux ta' għas-suq diġitali iżda għall konsumaturi biex dawn il-files fl-imkien. flimkien. Jiena wkoll kont ukoll fil laqgħa u ltqajt mal-Ministri Marija Grappini u jikolli ngħid illi kienet l-ewwel zjara lejn l-Estonja kont daqstant impressjonata bix xogħol li qed tagħmlu fid-diġitali u ma naħsibx li d-diġitalizzazzjoni titratta biss l-aċċess iżda wkoll illi l ħajja titħaffef għal ċittadini l-affarijiet li diġa għandkom fisse li government per eżempju l-aħjar prassi għall-istati membri l-oħra jiena ċerta illi jintin tkunu tistaw tamlu użu minn din il-prassi biex tkunu tistaw tmexxu mid diversi aspetti tal-presidenza ta'kom. Għandi biss mistoqsija waħda illi hija mistoqsija dwar punt illi ser niddiskutu illum f'dan il-komitat li jitratta Eh, l-screening ta' tamir ta' sigurtà fl-avjazzjoni dan huwa fajl li huwa daqstant imblokkat għax ma ġiex mill-uħsow mill-istati membri fil-Kunsil nafu li l-Kommissjoni bdiet ċertu diskussjonijiet bilaterali fejn il-Parlament huwa pjuttost maqtuħ xtaqna nisimgħu minn għandkom kif forsi qed taraw kif tistgħu tmexxu daqsxejn fuq dan id-dossier. Grazzi. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tiegħek. Jiena qed neħu gost illi qed ikun hemm li it tħassib tagħna huwa komuni ma dak tal-Parlament, lan tagħna huwa l-iżvilupp tas-suq waħdini li nixtiequ illi naraw huwa illi jkun hemm progress fuq il-pakkett tas-servizzi fil-Konsil naħseb illi aħna ħriġna ċertu ideat tajbin diġà u nisperaw li l-Parlament jagħmel progress di parti tiegħu dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi nisperaw illi ikun hemm ċertu kontenut ta' stoffa Aħna ħanaħdmu dwar dan fil-Kunsill ovvjament ukoll nixtiequ naraw huwa illi ikun hemm ċertu xogħol immirat biex naslu għal ċertu soluzzjonijiet flimkien fuq dan. Dwar il-pakket ta' konformità il-kontenut tal-pakket huwa kontenut importanti ħafna għall presidenza tal-Estonja. Aħna rridu wkoll nżommu f'moħħna illi dan il-pakket sar taħt il-presidenza preċedenti ovvjament. Aħna ħan ipprovaw fis-sitxur li ġejjin illi namlu l-armu tagħna nisperaw illi nkunu nistgħu naslu għall approċċ komuni. Ix-xhur li jmiss. Il-kwistjoni dwar is-sigurtà tal-prodotti hija kwistjoni li hija huwa kunċett li aħna ħanistudjaw. Minix ċerta x'inhi l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar dan. Aħna qed nistennew li naħdmu fuq il-proposta tal-Kummissjoni dwar is-sigurtà tal-prodotti fi ikun hemm ċertu opinjonijiet differenti U ċertament ħajkun hemm diskussjonijiet dwar dan fil-Kunsill ukoll. Il-kwistjoni tal-public procurement eh, dik hija kwistjoni oħra illi ser nistudjaw f'Ottubru li li ġej għandna konferenza dwar dan u dawk kollha li huma involuti ser l-azzjonisti kollha involuti ser ikunu involuti wkoll f'dan din il laqgħa Nixtieq ngħid illi wieħed waħda mill-ikbar tagħmiet li għandna hija tama li għandna fil-Kummissjoni nisperaw li jkun hemm kooperazzjoni pożittiva f'dan il-kamp. Grazzi ħafna. L-ewwel mistoqsija kienet il-mistoqsija dwar li privacy. U importanti għas-suq diġitali ewlieni waħdini u l-fiduċa li għandhom in-nies b'dan l-istess suq. għal konsil aħna nixtiequ illi l protezzjoni tad dejta tkun flora livelli fil-konsil aħna bħalissa għadna qed ninnegozjaw iżda ġifieri għalissa ma nistax ngħidilkom xem bħala kontenut speċifiku, ma dana kollu nixtieq naċċertakom illi din il-kwistjoni tal-privacy u r regolament ta' protezzjoni tad data ċertament aħna ħanatbu fuqu fil-Kunsill. Dwar il-copyright u d direzzjoni tagħna dwar il-copyright għal darboħra dan din dinja dan huwa punt importanti ħafna. Qed naħduha bis-serjetà. Għanna ċertu fiduċa iżda rridu nżommu ċertu aspett realistiku hemm ħafna xogħol li għandu jsir. Jiġifieri maħniex ċerti dwar meta nistgħu naslu għal pożizzjoni aħħarija, iżda xi ħaġa li nixtiequ li niksbu, qed nipprovaw inħejju proposta ta' kompromess għandna diversi gruppi li qed jaħdmu fuq dan. U nisperaw illi nistgħu naslu għal proposta ta' kompromess dwar il-protezzjoni tad data tal-data tal-informazzjoni. irridu nkunu naċċertaw il-nies ikunu fil-fatt is-sidja tal-informazzjoni tagħhom, anke dwar iċ-ċirkolazzjoni tal-informazzjoni tagħhom. Irrid naraw kif soċjetà bbażata fuq id database se tkun fil-fatt. Il-ministri għandhom ċertu dokumenti ta', ta tluq. Għawek qed nitkellmu dwar iċ-ċirkolazzjoni tad-dejta, ċertament aħna ma rridux nifintaw regoli ġodda, naħsbu illi r-regolament ta' protezzjoni tad-dejta titratta s-suġġett u lan u Iżda nina ċerta li ħajkun hemm ċertu diskussjonijiet politiċi fir rigward ta' dan dwar il-protezzjonizmu wkoll kif qalet is-Sinjura Grappini. I talbet minn għandna informazzjoni dwar il-protezzjonizmu u l-tixrid tal-protezzjonizmu. Jiena naqbel. Illi il-protezzjonizmu huwa konċett li ħajkonna niffaċċaw sfortunatament hemm diversi pajjiżi protezzjonisti li huma parti mill-G20. Jekk naraw ir-rapport tal-Kummissjoni dwar miżuri li ttieħdu pereżempju fir-rigward ta' investimenti. Jidher ċar illi l-aċċess għas-swieq hija waħda mill-iktar miżuri importanti rridu nagħmlu l-almu tagħna biex l-imprizi Ewropej jkollhom aċċess għas-swieq fid-dinja kollha. U ħankunu qed naħdmu mal-Kunsill Ewropew mal-Parlament fuq din il-problema. Ħankunu qegħdin immexxu dawn in-negozjati anke fl-istrateġija tagħna. Sinjura Jakonsari. Inti kellek mistoqsija dwar is-soċjetà diġitali u r-rivoluzzjoni diġitali. Ma nasux li għanna zloħra dik hija tweġiba tiegħi. L-iżviluppi diġitali huma ċari. Ma nistgħux nerġgħu lura għal fejn wasalna. Ġviri jiġifieri rridu nagħmlu l-għalmu tagħna biex id-dinja digitala tkun digitali tkun dinja bla perikolu biex kulħadd jingħaqad magħna u ħadd ma jiġi esklus jew jitħalla jaqalura illi kulħadd ikun lest lest għal din ir-rivoluzzjoni digitali wara kollox Iż-żaza diġa qegħdin jitħarġu dwar dan, it-tfal tiegħi m'għandhom ebda problema, pereżempju. Iżda mbagħad inħares lejn il-ġenituri tiegħi pereżempju. U dawn għad għandhom ħafna xi talbu u naħseb li l-awtorità, l-istat għandhom jagħmluha possibbli illi jkun hemm ċertu taħriġ, taħriġ għal persuni anzjani iktar anka dwar il- ċertament kulħadd nixtiequ li kulħadd ikollu l-opportunità li jkollu dat tip ta' jew dat tip ta' taħriġ. Fl-Estonja, pereżempju, ħafna anzjani jistgħu jmorru fil-biblioteki, jagħmlu kors tal-kompjuter u l-impjegati fil-biblioteki jridu jipprovdu ċertu assistenza għal dawn il-persuni biex jagħmlu użu mill-kompjuter u jgħalmuhom ċertu ħiliet diġitali. Mhux biss illi wieħed idur fuq l-internet u jagħmel użu minn ċertu programmi. Iżda li tkun tista' tagħmel użu minn dawn il-ħiliet fuq il posta x xogħol tiegħek. Naħseb illi din hija xi ħaġa illi nistgħu forsi ninvestu fiha. Fl-Estonja ġebda fis-seħ programm ġdid. Flimkien ma aġenziji ta' l-impjiegi biex l-imprizi jkunu jistgħu jipprovdu ta' li taħriġ l-impjegati tagħhom. Issa dawn il-kumpaniji li qed jiżaw dawn l-opportunitajiet il-ġodda qegħdin jimpjegaw iktar nies għandhom turnover akbar ġifri qed jinvestu fin-nies u fuq mhux fil-magni kultant ikun hemm bżonn hekk għandna dawn il-kumpaniji progressivi u naraw illi qegħdin jinvestu iżjed fin-nies u approċ kompletament differenti, ħili differenti involuti u kifat mannix għazlu ħra. Jekk il-kumpaniji ma jkunux parti minn dina, il-rivoluzzjoni digitali ma jibqawx kompetittivi. Ġifir dik hija l-unika alternattivi bażikament servizzi elettroniċi għandna ħafna minnhom dawn is-servizzi fl-Estonja. U f'ħafna każijiet għandna per eżempju il-fremel elettroniċi, nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet ta' proċeduri amministrattivi, skejjel online, il-ħajja aktar faċli għak għax in-nies jistgħu jagħmlu ħafna affarijiet mid-dar. Per eżempju fil kasta ta' riċetti għal mediċini dana kollu isir Mat elettroniku issa. U n-nies irridu iżjed minnhom daw is-servizzi x'appuntat jagħmlu ħajjithom aktar faċli. Grazzi ħafna. Grazzi tal ġibt il-mistoqsijiet kollha li saru tistgħu taraw li mill-mistoqsijiet li saru hemm ħafna aspettattivi minn dan il- kumitat, ġifiri nawguralkom kull suċċess għall bqija tal-proċess u naħseb li b'daw il-klim nistgħu nagħlqu il-sessjoni ta' dalodu tal-laqa tagħna u nirringrazzja lil kulħadd lill interpreti nerġgħu niltaqgħu fit tli ta' wara nofsinhar. Thank you very much. It was great pleasure and honor to be with you here today. Grazzi ħafna kien ta' pjaċir ħafna lina li nkunu hawnhekk illum.